Good afternoon everybody and welcome. War nofsar tajjeb il-kulħadd, għal għallaqa tal-Komitat ta' Petizzjonijiet. Mela punt numru tejn l-adozzjoni tal-aġenda. Ser nitlobkom tieħdu nota tal-fatt li punt disa ġi pospost dan fuq talba tas-Sur Marjas Dan il-punt sal indirizzaw fil-laqa ta' 30 ta' Mejju. Jekk m'hemmx iżjed uh, oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda. Mela għandi xi uh, avviżi mill-laqa tal-koordinaturi qabel ma tħaltu intom ħadna dawn id-deċiżjonijiet talba uh, mill-gruppi dwar aġendi ta' żied il-qoddim. Approvajna l-aġenda ta' ġunju bċertu modifiki. Il-petizzjoni fuq il-cables ta' voltaġġ oli ser tkun inkluża fl-aġenda tal-Ulju. Dwar rapporti u opinjonijiet ħadna nota ta' litra eh, mill-Kumitat Emp Lili u jiena għandi mandati li nkompli negozjati mal-Kumitat biex nilħu ir-regola 54 dwar rakkomandazzjonijiet kontestati ġew adottati, dawn ġew adottati fil-forma kif proponejti jiena. Imbagħad dwar il-punti B hemm il-petizzjoni 248 242 u 692. Anzi, 248 inqalqet u tnejn l-oħrajn baqgħu miftuħin. Dwar il-fact-finding visit, dwar il-smiħ, ħadna nota tal-żjara li ħajkun hemm f'Taranto fl-Italja, din hija żjara illi sar issir issa fil-passat kienet diġà posposta. Issa tajna mandat lis segretarjat biex jibda l-ordni tal-laqat. Il-koordinaturi barra minn hekk adottaw ukoll il-programm għall ismieħ fl-20 ta' Ġunju l-smieħ dwar il-nerġa' npoġġu fiduċa l-ġurnata fiduċa liċ ċittadini fil-proġett Ewropew. Adottajna l-programm ċertu modifiki u ser nħejju kol proċedura mill-miktub dwar dan. Il-koordinaturi tkellmu wkoll fuq il-programm provizorju dwar il-persuni apoliti u iddeċidejna illi ninkludu rakkomandazzjonijiet tal-PPE u tal-SND fil-agenda. Dwar il-fact-finding visits fi Spanja fit-22 u 23 ta' Mejju hemmhekk approvajna il-programm. Ibilna wkoll li se nitolbu kontribut mill-miktub mill-awtoritajiet reġjonali involuti biex bekk eh, kolkom xaġa xtaqraw fuq l-aeroplan. Dwar il-petizzjonijiet Donjana, bilna illi ninkludu proposta għal fact-finding visit f'Donjana fil-lista ta' fact-finding visits potenzjali għall-2018. Imbagħad f'Ottubru ta' din is-sena niddeċidu li ma ħajsiru. Ovvjament il-lista bħalissa hija twila ħafna u eventwalment iridu naslu xi ftit minnhom. Il-koordinaturi ħadu nota tal-punti tal-informazzjoni u ma kienem hemm l-ebda punt taħt l-AOB. Iva, bil-ħaq jiena informajtu koll il-koordinaturi li ċevejna proposta għal proġett pilota u dan ser jitressa l kumitat budget għal pre evaluazzjoni Informajt l-koordinaturi u koll bl-iskambju ta' opinjonijiet li kellina dal ordu minn membru tal-Qorti ta' Awdituri tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb, mela dakka, lest nistaw naddu issa għal-votazzjoni nittama illi daħaltu l-voting cards fil-magna diġa. Għedna rakom tidbismu ġifiri naħseb illi Iva. Robert, tanti għandek? Ti għajġi għadal-waqt, tajjeb, mela. Sar ikunaw il sinjura li ħattu kan tagħmel sinja għal bideja Ħanivvutaw fuq l-attivitajiet tal-grupp ta' ħidma dwar il-benesseri ta' tfal. Għaw xaħta titlop il-kelma, soledad kjoġbok. No, solo defil, solo defil li decirle Kemx ta' tnajd li għina u kol palissa m'għandix il-voting cards Bix tkun taf li għaw t-nejn li qed bidejom. bidejhom. Okay, so that's that's really um Mela tajjeb ħankunu pariċċi issa waħda mill-PPE waħda mill-SND. Għanna bilanċ. Tajjeb, mela eh, votazzjoni, rekomendazzjoni waħda emenda wieħed, emenda numru wieħed favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda tnejn favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta taqa, emenda erba favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 6, favur, kontra, astenzjonijiet, ħalli ċekjaw. Emenda 6, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, il-magra mid-dera miex taħdem Ovvjament jekk m'għandekx il-kard mhux sa taħdem. E għandek il-kard issa? Tajjeb, mela votazzjoni magħluqa. Għanna vot mill pepe żejjed. Ħasra, ħabba l-kart tiegħek Roberta. Mela, u li għandu bżonn inaħħi l-kard. Ħanerġaw nivvotaw. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 6. Il-votazzjoni maluqa. U din ma diċ. Emenda seba'. Favur, kontra, astenzjonijiet ma diċ. Emenda 8. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda disa' u 10 huma identiċi minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 12 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet Għaddiet emenda 16 u 17 u ma identiċi favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet dina irridu niċċekjawa. Votazzjoni eh, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tajjeb, għaddiet. U hemm ħafna stazzjonijiet. Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 21 favur Maddiċ, mela. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa, għanna votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 22 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 24 favur kontra astenzjonijiet għaddit 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 27 <clears throat> l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 29 favur kontra, astensjonijiet maddiċ. 30 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 31 u 32 flimkien minu favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 33 favur, kontra, astensjonijiet irridu niċċekjaw. Ħaniftħu l-votazzjoni elettronika Votazzjoni magħluqa. U dina għaddit maġġoranza kbira. 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 36 favur kontra astensjonijiet għaddit. Anzi, maddiċ, tajt il-President. 37 favur kontra astensjonijiet għaddit. 39 favur kontra astensjonijiet għaddit ħaniċċekkjaw fuq emenda 39 vot elettroniku. Votazzjoni magħluqa. għadit. Emenda 40 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 42 favur, kontra, astensjonijiet irridu niċċekkjaw. Votazzjoni miftuħa għal emenda 42. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. 43 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 45 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 46 favur l-ewwel parti L-ewwel parti ta' 46 favur kontra stazzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma diċ. Nitċekjaw votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dina ma diċ. Emenda 47 u 48 f'daqqa favur. Kontra. Astenzjonijiet ma diċ. 52 favur. Kontra. Astenzjonijiet mantiċ. 53 u 54 f'daqqa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Mantiċ. 55 favur. Kontra. Ħanitċekjaw. Votazzjoni elettronika fuq 55. Votazzjoni issa maluqa. U għaddit. Emenda 57 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 58 u 59 f'daqqaf minu favur. Kontra astensjonijiet maddit. Emenda 60 favur. Kontra astensjonijiet maddit. Issa, il-vot finali. Għalamlu votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Em, xaħat li ma jistax jivota bil-voting card qed vota kontra. Mela 17 favur u 13 kontra. Għadda. Mela, bekk nistaw nalqu il-sessjoni ta' votazzjoni għallum. And Mrs. Petera, you have the floor on this. Please listen. Signora Beferra, għanaddura l-kelma. Joġobkom, ismawa. jina jidispeċini ħafna fissem il-PPE illi l-għamla tal-dokument ġanna nivvutaw kontra. Ħana konna favur ħafna li nħolo grupp speċjali. Dan il-grupp inħolo fuq inizjattiva tal-PPE u aħna tamajna konna nittamaw illi il-konklużjonijiet minn eh, xar sħiħ ta' ħidma se waslu għal rekomendazzjonijiet prattiċi. Sfortunatament dawn ir rekomendazzjonijiet eh, mumiex eh, neutrali, ma xejn partiġani u jibqu iżjed ħarsu l drittijiet tal-ġenituri mill-li dawk tat-tfal. U Barra minn hekk hemm ħafna petizzjonijiet li għadhom ma nalqux, għadhom pendenti u għalhekk aħna xejn maħna kontenti bil-konklużjonijiet finali, kanna nivvotaw kontra ma kenniex għażla oħra. Thank you for your clarification. Grazzi ta' dik l-ispiegazzjoni. Grazzi tal ispiegazzjoni il-perspettiva politika tal-grupp tijak. Issa, Peter. Iva, jina xtaqt najt l-segretarjat li aħna ma votajnix għaliex għanna votazzjoni minoritarja bħal tal alde u nishtiq li dan jitnizzal fil-minuti. Thank you very much for that. Grazzi ħafna. Grazzi tal-ispiegazzjoni tal-minoranza ta'kom. Tajjeb, mela bekk nikkonkludu id-diskussjoni tal-lum fuq il-votazzjoni. Nistgħu ngħaddu biex inkomplu bl-aġenda tal-lum. Mela il-petizzjoni 1233 fuq eh, nisa u tfal abbużati fil-preżenzja tal-petizzjonant. Mela keġabkom dawk illi beħsibhom jħorġu mill-kamra, jħorġu fis-skit biex inkunu nistgħu nkomplu bl-aġenda. So, Mrs. Estrella Gomez Vinia. Mela, il-Sinjura Estrella Gomez se edha għawek u nishtiqna dila l-kelma għal 5 minuti. Grazie, signora Presidenta. Grazzi, signor President. Skont il-Konsil tal-Europa, wieħed minn kull erba tfal, wieħed minn kull erba sobien u wieħed minn kull sitt bniet isofru minn abbuż. Minn tal-inqas 80% minn dawn it-tfal isofru abbuż fiħdan il-familji tagħhom stess. L-abbuż tat tfal fiħdan il-familja huwa l-iżjed inviżibbli 3 bej 3 u 5% biss ta' dawn il-każi jaslu għoddim qorti. Dawn il-ftit każi illi jiġu eh, rapportati ħafna drabi kollom ostakli għoddim il-ġustizzja. Il-prinċipji bażiċi li hemm fid-direttiva 2011 11-2009 eh, ma ġewx trasposti sew fil-liġi tal-Spanja. Il-xut illi tagħti il-vittma ma wix trasparenti mhuwiex trasparenti u il it-tfal għalhekk ibatu ħafna u il-proċess mhuwiex effiċjenti. M'hemmx ukoll miżuri ta' protezzjoni għal matul il-proċess fil-qorti. L-atturi eh, fil-qorti jasbu illi il- il-vittma mhijiex innoċenti. Barra minn hekk hemm ukoll informazzjoni eh, dwar l-imġiba tat-tifel jew tat-tifla u ħafna drabi dan iwassal għal eh, testimonju negattiv. Meta tfal imorru qudiem il-qorti dawn jattulhom wiċċhom u l-qorti dan taħseb li huwa sinjal ta' ta' falsità. Kien hemm ukoll it-tfal li pruvaw jinterpretaw l-imġiba tagħhom minn dak li jpinġu pereżempju. Hemm diskriminazzjoni bla ta' meta l-prosekutur jgħid li adolescenti ma jridx jagħti ma jridx jara l-ġenitur tiegħu, irid irid li dak il-tifel jew tifla qed jirraġuna huwa minnu illi tfal għandhom ħafna diffikultajiet biex eh, jesprimu ruħom qoddim minnu valut fil-qorti. Il-drittijiet tal-vitmi li hemm fil-konvenzjoni ta' tfal jiddependu fuq il-permess tal-ġenituri għalkemm forsi wieħed minnhom huwa akkużat, hemm ukoll diskriminazzjoni fuq il-bissess tat-tifel jew tat-tifla. Il-ġustizzja fi Spanja tuża teorija ta' misoġenija u tibbaza ruħa fuq dan biex toħroġ is-sentenzi tagħha. Barra minn hekk jużaw ukoll terapija tal-teddit biex bekk il-tifel jew tifla jġelluħ jiġħad lil dak il-ġenitur illi ikun eh, qed jabbuża minnu. Ma nistawx natu ċifri għaliex m'hemmx statistika uffiċjali, m'hemmx ma tinġabar statistika uffiċjali għal dawn il-każijiet. Il-fajl bl-informazzjoni li għandna flimkien mal-petizzjoni fih ċertu informazzjoni dwar il-lakuni li hemm fis-sistema ġudizzjali. Issa, Bat fit-tieni parti hemm ċertu hemm dokumentazzjoni dwar ċertu każijiet fejn qed nuri dak kollu illi qed insemmu. Tajjeb ngħidu wkoll li kien hemm ħafna mijiet illi ma rridux jikkollaboraw minħabba li kienu qed jibsaw. Allura aħna ħan nitolbu lill-Kummissjoni biex titlob lil Spanja biex jirranġa dawn id-defiċenzi li hemm fis-sistema biex jagħti jiżed attenzjoni lil vittmi ta' abbuż sesswali u biex jisemmi ċertu eh, jistipula ċertu skadenzi biex ikun hemm eh, nis professjonali li jitrattaw madan it-tfal li kunem ċertu kondizjonijiet fil-waiting rooms fejn nżammu tfal u kol ċertu miżuri ta' protezzjoni ta' tfal matul il-proċess tal-qorti. Hemm bżonn li jittieħdu l-miżuri biex il-tfal eh, ma jibqgħux inqataw iżjed mill-ġenituri u dan ma jservix ma jittieħidx bħala bħala xieda min-naħa ta' tfal it-tfal għandhom ikollhom ukoll appoġġ psikoloġiku dan indipendentament minn dak li qed ikunu akkużati l-ġenituri. Dana mhux qed nitkellmu hawnhekk fuq bidla formali, imma rid ikun hemm bidla mill-qieħ f'dawn il-proċessi li għandhom x'għasmu abbuż sessuali. Grazzi. Thank you very much for that. Grazzi ħafna Il-rappresentant tal hija Catherine Bauer Bulst nat il-mikrofonu lilek. Grazzi ħafna, Signora President. Bħalma forsi tiftakru il kummissjoni kienet battet il-kommenti tagħha fuq din il-petizzjoni f'Ottubru u għabbażi ta' dak li għaltinna il kien kienem tlet ksurijiet tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea 93 tal-2011 per eżempju il-formulazzjoni bl-Ispanjol tal-artiklu illi għamel obbligu illi it-tfal eh, għandhom eh, ikunu mħarsa waqt l-investigazzjonijiet fejn eh, bl-Inglis najdu the protection shall be afforded u fl-Ispanjol it-traduzzjoni tajt mej tista tinata. But um, L-ewwel net fil-qasam ta' eh, il fat li ma tenatax bizet attenzjoni għall interessi ta' tfal u tininet fin nuqqas ta' diligenza fil-proċeduri ġudizzjarji u inkjesti b'mod partikolari nuqqas ta' protezzjoni ta' tfal waqt il-proċedura Kif għadna il-Kummissjoni biħsiba tagħmel follow-up u wissa eh, ftemna fuq il-proċedura li rridu nsegbu se nibatu itra lill awtoritajiet Spanjoli din il-ġimgħa biex nitolbu aktar informazzjoni dwar dawn il-loqsma possibbli ta' ksur ta' direttiva lesta li nwieġeb mistoqsijiet jekk għandkom. Grazzi ħafna għal dik l-istqarrija ċara. Issa niftaħ eh, il-diskussjoni Sinjura Valina l-ewwel. Grazzi ħafna l-ewwel net jiena xtaqt. Nirringrazzja l-assoċjazzjonijiet illi resqu din il-petizzjoni għaliex eh, fija qed jajduna xini ma l-effetti tal-liġi illi edha twassal għal situazzjonijiet ta' nuqqas rispett u ħarsin għal l-interessi ta' tfal abbużati il-sospetti tal-assoċjazzjonijiet li res u din il-petizzjoni eh, u ma eh, sodi u hemm bżonn illi tiġi riveduta id-direttiva u anki direttiva fuq id-drittijiet tal-vitmi barra minnek edin eh, jajdu li memx bizzejiet mezzi xirqa fil-qrati fil tana pal timijiet li huma mħarġa fit trattament tal-vitmi, etc. U billi tamellek forsi Spanja edha tmur kontra il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena naqbel 100% mal-Kummissjoni naħseb illi din il-petizzjoni rridu nżomma miftuħa irridu nanalizzaw bil-reqqa l-informazzjoni eh, li rridu kol nitolbu informazzjoni l autoritajiet spanjoli u nitolbu nitelbu istennewu kol il-Kommissjoni toħroġ rapport tagħha u jagħtuna l-informazzjoni kollha meħtieġa u nistennew issa xanaw xetajt il-Kommissjoni dan u suġġeġ verament delikat u għawnek rispettivament mill-grupp politiku li nirrappreżentaw irridu naħdmu flimkien sabiex insolvu dawn il-problemi. Grazzi ħafna. That I will now give the floor. Issa nati il-mikrofonu biex nati eh, ċans uh, lill membri tal kumitat l ewwel un bat wara nisimaw mill-ant il-kollegi li mhumiex membri ta' dan il-kumitat taqblu tajjeb issa Rosa. Iva, naqbel ma dak li qalet Anhela għaliex jider anke fuq dak li qalet il-Kummissjoni stess li t-traspożizzjoni ta' direttivi Ewropej dak direttiva li tirigwarda il-ċlieda kontra l-abbuż sesswali, trasposizzjoni tal-artiklu 20 eh, hija uh, iktar soft minn min dak li kienet l-oriġinali fil-fatt. Il-direttiva dwar id-drittijiet tal-vittmi għadha tiġi studjata biex naraw kif ġiet trasposta imma jiena naħseb illi din petizzjoni li għandna nħalluha miftuħa unħallu miftuħ dal-kanal ta', komun ta komunikazzjoni, ħanaraw il-Kommissjoni eh, biex se toħroġ issa x'informazzjoni se tirċivi dwar it trasposizjoni tal-artikli 18 20 ma saritx sew u għalhekk hemm vojt legali il-petizzjonant għanda raġun, pero rridu l-ewwel nistennew biex eh, naraw eżattament kif ġiet trasposta din id-direttiva u mbagħad skont l-informazzjoni li tagħtina l-Kummissjoni nieħdu passi grazzi. Tajjeb wis, Soledad. Grazzi, Cecilia. Ma tantx eh, nistgħu ma naqblux ma dak li qalet il-Kummissjoni għal dak kollu li jolqot lil minorenni u anki dak kumbat minorenni li huma vittmi ta' abbuż sesswali nirringrazzja l petizzjonant tal-li res din il-petizzjoni għaliex hekk issa qed tiġbed l-attenzjoni fuq dawn it-tfal illi l-interessi tagħhom mhux dejjem huma imħarsin l-interessi tagħhom fil-fatt għalhekk merħba bija din il-petizzjoni u jiena naqbel mal-pożizzjoni li ħadet il-Kummissjoni li se tkompli taħdem iva għandna nħallu miftuħa din il-petizzjoni ehm, sabiex naraw eżattament kif ġiet trasposta eh, din id-direttiva u mbagħad naraw x'jista' jsir. Grazzi. Signora Tanoka. Grazzi ħafna. Jiena rrit il l-Kommissjoni tatina ftit aktar spjegazzjoni dwar dik il-parti tar rapport li eh, tajt li l-Kommissjoni se tinvestiga u tara jekk dawn il-violazzjonijiet u x'qegħdin jiġru b'mod sistemiku eh, milli smajt eh, tajt il-petizzjonanta jider illi din hija situazzjoni sistemika li edha isseħ minħabba it-trasposizjoni ħażina ta' direttiva u jiena nixtieq nistaqsi li l-Kommissjoni dwar jekk mhix ċerti kif se jproċedu għaliex jekk aħna nindirizzaw lill awtoritajiet Spanjoli irridu ngħidulhom kif qed narawhom aħna dawn il-vjolazzjonijiet jekk dawn mhumiex każijiet eh, wieħed l-emmulaw jew inkella jekk din ix problema sistemika dovuta għall-implementazzjoni żbaljata tad-direttiva. Grazzi ħafna. Pal? Grazzi jidher li għaw konsensus bejnietna li din hija problema serja u eh, sensittiva nappoġġaw il-pożizzjoni tal-petizzjonanta naqblu wkoll ma dak li qalet li se tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u eh, kuntenti li se jinfetaħ dialogu mal-awtoritajiet Spanjoli għalhekk l-aħjar ħaġa hija illi nżommu miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi ħafna, Signora Albiol Mbatnat nagħti il-mikrofonu l sinjura Rodriguez. Mbat ikunu eh, wasanna fit mill-lista tal-kellima u nerġa' nistieden il-petizzjonant ta' tikkonkludi. Grazzi. L-ewwel jina jiena nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanta u nir u nirringrazzja tal-li ġabet il-petizzjoni għawnek qoddim il-Parlament Ewropew fuq il-tweġiba tal komissjoni Ewropea fejn qalet illi tista uh, tipprova il-trasposizjoni ħażina tal-protezzjoni tal-vitmi u l-ksur tad direttiva wkoll fuq l-abbuż sesswali ta' tfalin u l-fatt illi naħseb illi għanna nitolbu l-Kommissjoni biex tħaffef naqra dan il-proċess. Din il-petizzjoni ġiet ippreżentata fl-2015 qegħdin fl-2017 u l-Kummissjoni għadha qed tgħid illi qegħdin fil-proċess li jitolbu informazzjoni minnant l-awtoritajiet Spanjoli. Naħseb din hija sitwazzjoni gravi biżejjed sabiex il-proċess jitħaffef daqsxejn. Għalhekk jiena nixtieq nitlob illi anki dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet ma nkomplux nistennew illi il-Kommissjoni tkompli bil-proċeduri tagħha li għandha tkompli tagħmilhom, imma aħna wkoll minn dan il-Kumitat stess nsegwu wkoll dan il-proċess eh, nesprimu tħassib tagħna mal-awtoritajiet Spanjoli u naħseb illi dan ikompli s-saħħaħ ix-xogħol li tkun qed tagħmel il-Kummissjoni u b'xi mod jew ieħor jgħin biex il-proċess jitħaffef għaliex din il-petizzjoni tresqet fl-2015 qegħdin f'sitwazzjoni li probabbilment id-direttiva mhix qed tiġi rrispettata għalhekk hemm bżonn li anki dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jagħmel xi ħaġa mhux joqgħod jistenna biss il-Kummissjoni Eh, toħroġ b'xi ħaġa, irridu nesprimu tħassib tagħna nagħma l-awtoritajiet Spanjoli sabiex ukoll ngħidulhom biex ħafu ftit. Thank you, Mrs. Sen. Grazzi ħafna, Sinjura Rodriguez. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena wkoll minn naħa tiegħi nixtieq nesprimi l-appoġġ sħiħ għal eh, il-proposti tal-petizzjonanta u nixtieq li l-petizzjoni tinżamm miftuħa, però jiena nixtieq ukoll nieħu l-opportunità provduta minn dan id-dibattitu biex inħeġġeġ lill kummissjoni u l-Parlament u dan il-Parlament sabiex jidħlu iktar fid-dettall fir-reviżjoni tal kif qed tiġi applikata il- il-leġislazzjoni kollha fuq l-ugwaljanza, fuq il-maċizmu u l-abbuż sessuali għax ħafna drabi eh, naraw li nsibu ruħna f'daw situazzjonijiet għaliex qegħdin eh, nieħdu perspettiva maċista eh, fit-tfassil ta' din il-leġislazzjoni kollha. Mbagħad nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni kif din it-talba li se jagħmlu lill-Gvern Spanjol kif beħsibkom eh, tindirizzaw il-problema ta' eh, sindromu ta' dbejt mill-ġenituri u eh, kif se tindirizzaw il-ħtieġa illi ikunem persuni imħarġa biżejjed sabiex jieħdu ħsieb il-vitmi. Grazzi, grazzi. Grazzi ħafna, Iva, jiena naħseb illi tweġiba tal-Kommissjoni kienet tant ċara u e, nafu kif għanna nimxu illi jissa sanati il-mikrofonu l-petizjonanta għal żewġ minuti oħra. Grazzi ħafna. Iva, jiena irrit nesprimi il-sodisfazzjon tana għal tweġiba ta' dan il-komitat Aħna eh, entità li naħdmu ma' każijiet delikati ħafna dan huwa importanti ħafna lina li nkunu nistaw namlu uh, eh, progress u nsibu mezz li uh, dawn l-affarijiet joħorġu fid-dawl u naraw il-ġustizja Spanjola x'qed tagħmel b'dawn il-każijiet Wa veru illi hemm bżonn illi forsi jitħaffef xi ftit il-proċess għaliex dawn huma sitwazzjonijiet komplikati ħafna għal dawn it-tfal u l-familji tagħhom. Eh, il-persuni involuti eh, saqsewna jekk dan u se jfisser xi ħaġa favur każijiet tagħhom ma nistgħux ngħidulhom li iva, imma iva hemm bżonn illi aħna nħaffu kemm jista' jkunu naħdmu bis-serjetà wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. U grazzi u koll għal kuraċ illi turu biex tamlu dan ix-xogħol u kemm intom impenjati. Issa aħna se nżommu din il-petizzjoni miftuħa se nistennew eh, il-Kommissjoni tkompli taħdem li tikkuntattja l-autoritajiet Spanjoli xi itra li trid tintbat malajr u naħseb aħna wkoll nistgħu nibatu itra lil gvern Spanjol fejn fiha nesprimu u tħassib tagħna dwar il-vjolazzjonijiet li eh, qed jiġu allegati hawnhekk li sbaqna kif smajna dwarhom sabiex huma jaraw ukoll illi anki il-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat eh, jixti illi dawn il-problemi eh, jissolvew u sabiex id-direttiva tiġi trasposta kif suppost fi Spanja. Et nara illi edin turu sinjali li taqblu miegħi tajjeb mela grazzi tal-li ġejt eh, għamnek uh, fi Brussel, grazzi u koll għal ħidma ta'kom għal-mod kif edin taqbżu għal dawn il-vitmi lek il-vjaġġ it-tajjeb. Issa ngħaddu għal petizzjoni li 26-54 tal-2014 u numru 10 tal-2012 fuq il-taxxi tal-orti il-petizzjonant hija hawnhekk is-sur Francisco Verdun Perez u għandek il-mikrofonu għal ħames minuti. Grazzi ħafna, Signora President. l net jiena irrit eh, nesprimi l-importanza enormi tal-problema tal-taxxa tal-orti fil-kontest tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Eh, da kollu jiddependi fuq premessa waħda. L-leġislazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumaturi u l-leġislazzjoni Ewropea u dik nazzjonali ta' kull stat membru hija eh, titexxejjen meta l-konsumatur imur qudiem il-qorti biex jeżerċita d-drittijiet li tagħtih il-leġiżlazzjoni mbagħad ikollu jħallas taxxa tal-qorti li twaqfu milli kollu aċċess għal ġustizzja u taqtalu qalbu milli jersaq qudiem il-qorti. Hemm ħafna speċifiċitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi nafu li l-konsumaturi sibruħi sitwazzjoni inferjuri meta mqabbel mal-pożizzjoni tal-professjonist jew tal-bejje u ħafna mill-ilmenti u l-każijiet li resqu qudiem il-qorti konsumaturi jigwadanjaw minnhom grupp ta' nies u mhux dik il-persuna illi tkun resqet il-każ i u il-kultant il-zbilanċ u s-proporzjonalità li kunem bejn il-kas u l-spejjes jfisser il ħafna konsumaturi ma jmorrux il-qorti biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. U qed nara illi biex wieħed eh, joffri livelloli ta' konsumaturi l-Ewropej eh, kollha hemm bżonn illi jkun hemm regola armonizzata fuq livell tal-Unjoni Ewropea illi twaqqaf il-ġbir ta' din it-taxxa tal-qorti minn għand konsumatur illi mur qudiem il-qorti biex jeżerċita id-drittijiet tiegħu u dana f'kull wieħed mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea għalhekk jiena nitlob li kumitat tal-petizzjonijiet fl-interess tal-konsumaturi kollha tal-Unjoni Ewropea li minn banda żommu miftuħa din il-petizzjoni mill-oħra l-oħra li dan il-kumitat jibda jieħu l-passi meħtieġa sabiex fil-futur qarib tiġi adottata eh, regola ta' armonizzazzjoni bot partikolari fir-rigward ta' skont l-artiklu 216 eh, paragrafu 2 tal-Parlament Ewropew il-Kummissjoni ta' Petizzjonijiet għandha tagħmel eh, rapport imbagħad u tippreżentat waqt il-plenarja. Issa jiena se nirreferi fil-qosor ħafna għal Eh, suġġetti li wassalni biex nagħmel din il-petizzjoni dan kien proċediment dim il-qorti ta' konsumatura eh, li talbet li tiġi dikjarata nulla kondizzjoni f'kuntratt tal-konsumatur li skont ir-regola 10-2012 kien meħtieġ illi tħallas 300 eh, euro sabiex jinbeda jistema il-każ tagħha din hija eh, taxxa sproporzjonata għal daqstant illegali għaliex hija restrizzjoni sproporzjonata tal-dritt għal ħarsir għal ħarsien ġudizzjarju dana skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad drittijiet tal-bniedem għalhekk aħna wara tlet sforzi xorta waħda ma rnexxinniex illi nupruvaw il-desproporzjonalità ta' din it-taxxa u rati nazzjonali kemm il-darba ma jsegwux il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja waqas tal-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem u jiena nista' ngħidilkom li l leġislaturi nazzjonali ikunu ta' min ikunu il-partit li jkunu ma' ma jqissux il-partikolaritajiet tal-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi fil-liġi 10 tal-2012. Il-liġi ġiet riveduta fl-2015 u eliminat it-taxxa tal-qorti għal persuni fiżiċi imma il-Ministru tal-Ġustizzja Spanjol għal li din il-regola il-liġi se tiġi riformata. Issa, is-sitwazzjoni fl-istati membri l-oħrajn permezz tal-portal e-Justice tal-Kummissjoni Ewropea fil-parti Cost of Proceedings kont l-informazzjoni notija minn kull wieħed mill-istati membri fuq it-taxxi ġudizzjarji rajna illi qed jiġu żewġ affarijiet minn naħa jeżistu differenzi kbar l ammont tal-dawn it-taxxi minn stat membru għal ieħor jiġifieri s-sitwazzjoni hija waħda diskriminatorja li xerti konsumaturi Ewropej jridu jħallsu ferm aktar minn oħrajn biex jiddefendu drittijiet tagħhom imbagħad minn naħa l-oħra qed naraw li l-informazzjoni fuq it-taxxa ġudizzjarja ma tista' ma tissemmix aqmank darba it-taxxa ġudizzjarja fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi ġifiri li stati membri ma jisux il-partikolaritajiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi meta ifasslu uħol u sistema tat taxxa ġudizzjarja għallek intenni l-unika mezz kif wieħed ikollu livell uniformi ta' ħarsin tal-konsumaturi huwa li jkun hemm regola li tarmonizza e, e, u, telimina il-taxxi ġudizzjarji sabiex il-konsumaturi kollha jkunu jistgħu iħarsu drittijiet tagħhom ikunu fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea. Thank you very much and the Commission Grazzi ħafna. Il-rappreżentant tal-Kummissjoni llum huwa Sur Erik Dek, forsi huwa Svedis. Nieħu gost iktar jiena. Għandek il-mikrofonu. I'll try my Swedish English if you don't mind. Eva, jek te permettu li eh, ħanaqla pal-Inglis eh, mill-mistaqsija u t-tweġiba fuq eh, u dimkom dak li aħna tnejdu fit-tweġiba tagħna hija li diġà hemm studju għaddej fuq l-ispejjeż marbuta ma' proġedimenti legali u kellha spejjeż oħra tal-qrati biex ngħidlek għad għanna u kol abbozz ta' rapport fu situazzjoni nazjonali fi Spanja u kol daqqatajn fu realtà madwar l-Europa meta u wieħed jiseba il-minimum wage u jara naqra jara naqra l miza li fissar ta' mizati, tarqrati nasab il istava l-istati membri li deċiedu eh, li fissaw dawn il-mizati biex jirriflettu eh, il- jirriflettu l-mizati hemm artiklu 81 li fissa regoli ta' dan it-tip eh, din miex ħaġa faċli u ngħid diġà il-Kummissjoni f'dan l-istadju m'għandha l-ebda pjan biex tipprova ta' tintroduċi l-armonizzazzjoni ta' mizzati tal-qorti ta' spess tal-qorti. U dan minħabba bosta raġunijiet forse l-iktar eh, element importanti huwa li hawnhekk mhux qed nitkellmu biss eh, dwar spess tal-qorti. Meta konsumatur eh, qed jikkonsidra l-possibilità li jmur qudiem il-qorti hemm ukoll spejjeż marbuta ma' rappreżentanza legali, kif ukoll skemi li sta jkun hemm ukoll possibilment bħal pereżempju assistenza legali li l-istat joffri Ġveri, hemm stampa komplessa li wieħed irid jikkonsidra ma preżentament ma nħossux li affattibli li noħolqu sistema Ewropea. Allura ma jifda l-ebda alternativa oħra ħlief dan kollu ikun imħolif li dejn l-istati membri. L-istati membri eh, rridu naraw li eh, però il-konsumaturi jkunu jistgħu ħarsu eh, jaraw drittijiet tagħhom imħarsu l-possibilità li jmorru li jsegu l-modija eh, ġudizzjarja, però li ngħidu li hemm bżonn armonizzazzjoni tal-miżati, tal-ispejs, tal-qorti dik hija xi ħaġa oħra. Fil-fama tagħna mhijiex xi ħaġa illi qed konsidraw preżentament jew nkella nqisu f'dar pozittif. Grazzi. Il-kollegi issa jistgħu jintervjenu fuq dan il-punt imbagħad ngħaddu l-kelma l sur Marja. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil petizzjonant tal-resa din il-petizzjoni. Li tipprova ta' għal patiħor milli eżerġita dritt fundamentali tiegħu. Diġà hija xi ħaġa dubjuża minna, ovvjament. E, mill-possibilità legali li wieħed jintroduċi din il-miżata, ma ovvjament il-mistoqsija hija jista' wieħed jipprova jaqta' għal il-konsumatur milli jkollu aċċess għall-ġustizzja. It-tieni, Għawek għed niddiskutu koll nuqqas ta' proporzjonalità. Ovvjament, jekk hemm din il-miżata mhux proporzjonali qed tikompli jżid id-diffikultà għall-konsumaturi biex jaċċedu għall-ġustizzja. Jiena naħseb il-petizzjoni hija waħda importanti ta' min tinsa miftuħa, titlob ukoll studju naf il kummissjoni diġà tagħmel studju, imma forsi l-juri jista' jagħmel rapport ukoll u anke l-Komitat dwar l-affarijiet tal-konsumaturi. U nistaw naraw forsi x'tib ta' inizjattiva nieħdu minnaħa tal-Parlament. Nistaw nieħdu minnaħa tal-Parlament. Grazzi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ σημαντική την αναφορά. Grazie signora Presidente, jite sormare senza pelledine petizzjoni importanti rradi għaliex eh, tindirizza suġġett importanti, eh, ġifiri eh, ta' l-aċċess ġustizzja kif ukoll għal smieħ ġust. Nixtieq ngħid eh, brabta ma dak li ismajna mill-Kummissjoni, eh, ma nafx eh, donnom semaw il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ma naħseb il-fatt li jkun hemm aċċess għal ġustizzja u smieħ kif supposta dawn huma punti kruċjali li jridu jiġu mħarsa. Allura jekk fi stat membru hemm miżati tal-qorti li huma għolin ħafna. U eh, ħlasijiet uħra eh, dan ifisser fil-pratika li jkun diffiċli li wieħed jaċċedi għal rati u għallura naħseb illi sa ċertu punt nistgħu ngħidu li għandna ksur tal-karta ta' drittijiet fundamentali aħna għandna leġislazzjoni biex inħarsu l-konsumatur. Din il-leġislazzjoni tiġi eh, implementata mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk inti għandek eh, miżati olja, eh, allura nasab illi hawnhekk għandna ġustizzja qed nimxu kontra l-possibilità li wieħed jagħmel rikors fil-qrati. Għandikom eżempju, mhux fi Spanja fil-Greċja, il-miżati f'pajjiżna huma bbażati fil-liġi 44 tal-2016 il- salari u il-pensjonijiet qegħdin dejjem jonqsu allura pereżempju l-miżati li pensjonanti li taħallas biex iressaq każ kontra l-istat minħabba il fat li l-pensjonijiet qegħdin iktar u iktar jonqsu il-miżati huma enormi. Fl-aħħar mill-aħħar dak li jkun jispiċċa jħallas ħafna mill-pensjoni tiegħu biex ikun jista' jkopri dawn l Issa, mela, kwistjoni oħra ma il-każijiet tal-qorti marbuta ma ta' xejn eh, ngħidu pereżempju inti titħallas eh, ta' titħallas 20.000 euro. Inti qed tikkuntesta li trid tħallas dan jekk inti eh, fil-fatt trit tressaq każ, eh, trid tħallas 5% ta' dak l-ammont, ġifieri 10,000 u l-miżati tal-qorti, ġifieri dan ifisser li ħadd ma jista' jieħu il-każ il-qorti minħabba deċiżjoni tkun tieħdet mill-awtoritajiet fiskali. L-awtoritajiet fiskali biex ngħid hekk daħlu eh, nofs is-somma f'bujithom qabel ma sentenza eh, tinqata. U dan irridu nżommuh f'moħħna naf li l-Kummissjoni hemm wara qed tismana din hija xi ħaġa ta' sew serja. Il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa naqbel ma dak li qalet senjura Kabeson, u rridu nirreferu dan um, li l-Kumitat tal-Affarijiet eh, il-Kumitat Liba u l-Kumitat eh, ta' l-Affarijiet Legali. Naħseb li hawnhekk għandna punt eh, kruċjali għandna wkoll il-karta ta' diritti fundamentali li qed tinkiser u allura naħseb li il-prinċipi bażiċi bħal muma dritt għal smieħ ġust u għal rikors legali irridu nħarsuhom. Naf li jeżistu każijiet oħra u ħajkonna każijiet oħra fil-ġejjeni, però li rrid ngħid huwa li din hija realtà mifruxa, partikolarment fi Greċja. Hemm deċiżjonijiet għal qed jittieħdu mill-gvern u mit-trojka U ma jgħet ikompli għaċtu salari u jimponu ta' xjolja u n-nies. Ma fadlilomx, ma fadlilomx għazlu ħraħlif li ma jkunu ġistaw morru l-qorti. Is-senjura ta' noka, jena u konix nir-ingrazzja il-petizjonanti. Illa li jiex nasbu illi dejn hija xi ħaġa importanti milli nista' nara mhux biss Spanja ma wkoll l bosta stati membri oħra. Ma nafx jena, xi trid, t tistenna l-Kummissjoni. Wieħed irid biss jara naqra l leġiżlazzjoni tal-Istati Membri xi tajta u naħseb illi eh, regolament imur lura għal-2015 jena xaġa fl-2017, nishtiq nejt għonek eh, kummissjoni, jekk ġobkom ħafu ftit il-pass, eh, jekk ġobkom eh, ħafu ftit illa li jiex dan din hija petizzjoni, din huwa suġġett importanti l-petizzjoni għandu nżomm, Mr. Sinjor Valina. Iva, grazzi. Jiena naqbel perfettament mal-kollegi tiegħi li diġà tkellmu, naħseb li l-aċċess għall-ġustizzja huwa dritt, mhuwiex xi privileġġ. Nixtieq nirringrazzja l-petizzjonant għaliex eh, f'pajjiżna fi żmien meta titħadmu ħafna politiki ta' austerità, ta' tnaqis, eh, żieda fil-qat, il-qat fost iż-żgħażagħ huwa ta' iżjed minn 50 fil-mija. U għalhekk naħseb li ma jistax ikun li jkun hemm dawn il-miżati biex ikollok aċċess għal orti u kif diġa spiegajna dik il miżata ħafna drabi jeżed minn 50% tal-paga minima, ġifiri qed nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn l-ebda ħaddim ma jista' jikkontesta tkeċċa mill-kumpanija pereżempju din għad disgrazzja sħiħa. Kienet riforma għabbażi ta' klassi qed nagħmlu distinzjoni bejn il-klassijiet min għandu l-flus jista' jirrikorri xi ħaġa qudiem il-qorti min m'għandux flus m'għandux l-aċċess għall qorti Għalhekk din hija kwistjoni serja ħafna, naħseb li l-Kummissjoni tit verament ix-xamma l-kmiem taħdem tħaffef u tipproteġi l-ċittadini. Din hija kwistjoni ta' drittijiet fundamentali. Il-ġustizzja, l-aċċess għall ġustizzja huwa dritt ta' kulħadd mhuwa l-ebda privileġġ. Il-ġustizzja għandha tkun universali u ovvjament b'xejn ukoll. Rosa. Sì, grazie. Iva, grazie, President. L-ewwel grazie grazzi lil petizzjonanti. Kif kienet tajt il-Kummissjoni m'hemmx armonizzazzjoni f'dawn il-miżati tal-qorti bejn l-Istati membri. Madankollu, huwa veru koll li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-ġurisprudenza tagħha diġà tkellmet fuq il-prinċipju ta' Eh, ugwaljanza u anka prinċipju ta' proporzjonalità kif għalet soledad il-proporzjonalità da' xejn waħda vag bħala konċett imma dawn il-miżati mhux qed jippermettu l-konsumaturi jirrikorru qudiem qorti. Il-Kummissjoni mid-dera diġà qed ir-rapport, allura nixtieq nitlob. Nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni x'jgħid ir-rapport dwar x'inhi l-qagħda fit-28 stat membru u xinja l-opinjoni tal-Kummissjoni hemm xi hemm abbuż hemm proporzjonalità jew m'hemmx. La darba jkollna din il-ferma tal-Kummissjoni jiena li qiegħda fuq il-Kumitat Legali nista nitlob lill-Kumitat biex jitlob informazzjoni l-Kummissjoni dwar x'qed tagħmel biex imbagħad niddeċidu li ma direzzjoni ħanieħdu fil-ħidma tagħna. Grazzi. Thank you very much and that concludes the list of speakers on this topic. Tajjeb mela nagħlqu l-lista ta' kellima. Naddi jisar kelma lura lill petizzjonanti u issa wara li smajna il-femi differenti tal-gruppi politiċi forsi tistaw żidu jew tixtiequ iżidu xaħġa. Intervenzjoni Grazzi ħafna l-interventi ta' intom bħala rappresentanti ta' ċittadini tal-Unjoni tiddu tkunu tafu li f'dak li rigwarda protezzjoni ta' konsumaturi il-problema miex fil-leġislazzjonijiet ħafna drabi imma fil-implementazzjoni tagħha l-obstakoli proċedurali illi jiltaqa' magħhom il-konsumaturi ġifieri waħda eh, mill-suġġetti li, li rigwardaw protezzjoni tal- ċittadini huwa il-mezz kif wieħed jista' jizgura illi il-drittijiet li suppost għandu fil-fat isiru eh, realtà ħafna drabi ċittadini ma jkunux jridu jiffaċċaw il-proċedur il-problemi proċessuali kollha li jridu eh, jiffaċċaw. Naħseb hemm bżonn li jkun hemm armonizzazzjoni sabiex eh, id-drittijiet illi tagħti il-liġi Ewropea lill konsumaturi jsir dritt reali. Irrid ikun hemm proċedimenti maħsuba għal konsumaturi Ewropej sabiex il-proċeduri Ewropej jintużaw kif imess u jkunu jistaw faċilment jintużaw mill-konsumaturi hawnhekk nirreferi għal proċess monitorju tal-Ewropew li ħafna nisa għasbis jafu bijom għalhekk iridu nagħmlu aktar sabiex il-formula ma tkunx ostakolu fija nfisa għallek bżon li kunem għafas armonizzat fl-Unjoni Ewropea sabiex il-konsumaturi kollom l-istess drittijiet kullim kienu jkunu drittijiet effettivi u ikunem regola li tarmonizza Eh, l-affarijiet sabiex kull darba illi il-ċittadini fitxu li jeżerċitaw drittijiet tagħhom ikun jistgħu jagħmlu dan u jħallsu eh, miżati proporzjonati. Grazzi ħafna naħseb eh, nistgħu nikkonkludi hawnhekk fuq dan u nistgħu naqblu l kolli li din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa u l-Kummissjoni qalet qalet fl-aħħar mill-aħħar li l-istudju tagħha huwa work in progress, ġifieri ma nistennewx Ejja ma ngħidux xe qed nistennew e, e, jekk ngħidu e, li eja nistennew l-ewwel li joħroġ l-istudju tal-Kummissjoni, allura jiena ngħid li din il-petizzjoni naħalluha miftuħa u nistennew il-prezentazzjoni tal-istudju minnaħat tal-Kummissjoni dak li rridu nagħmlu issa wkoll li l-ostakli kollha proċedurali għad-drittijiet tal-konsumatur fosthom l-aċċess għall-ġustizzja naħseb li din mhijiex sitwazzjoni illi nistgħu naċċettaw fl-istati membri u nistgħu nadu dan ukoll il-kumitat tal-affarijiet legali biex fi diskrezzjoni tagħhom jaraw jekk għandhom xetu segwitu għal dan. Però xorta waħda l-għaddi mela u l-għom dan il-punt. Iva, jek joġbok eh, naħseb eh, li eh, nħoss, nħoss li għanda responsabilta li mur l-għura l-ċertu punti. L-għennet l-studju mhuwiex bis fuq il-mizzati tal-qorti, imma kor fuq il-ħarsien fit-trittijiet tal-konsumaturi mor ġenerali. L-abbazz kif tisaw taraw u enormi meċi mill-Istitut Max Planck eh, u għal-professor Hess eh, li eh, fil-fat jiġbor fieħ esperti ġejn minn madwar l-Europa u kifat qabel jindirizza mhux biss il-miżati imma is-sitwazzjoni kollha kemm iktar ġenerali. L-konklużjoni ta' Sor Hesse hija li fuq dan il-punt ma ridux ikonna ma jridx ikun hemm azzjoni t-tiet minna ħava tana din il-konklużjoni ta' sorħes mux kif għad eh, dan huwa studju studio minn 20 stat membru eh, nixtieq ngħid li eh, meta wieħed iqis id-dimensjoni tal istudju mhux biss ma kienx kajman bħala passanzi kien maġġel naħseb fuq il-fat li tittieħed azzjoni biex eh, il-konsumatur kun jistaw jieħdu eh, rimedju kalla azzjoni legali. Nsib il-problemi eh, mux dawk, il problemi jisabu u um, ma iktar ta' natura legali. Għandek l-ostakli formali u l-ostakli iktar prattiċi. Skużawni jgħid il-kellim sakemm isib. Referenza. Fil-fatt kien hemm tentativi biex ikun hemm armonizzazzjoni ta' spejjeż tal-qorti, però ta' sew diffiċli biex eh, nikonvenċu l-istati membri fuq dan ġifiri fuq level teoretiku nistaw nejdu ħafna affarijiet ma fuq level pratiku ħaġa oħra diffiċli immens eh, u rridu zommu f'maħna kif ħanħorġu b'sistema li tuħu konsiderazzjoni l-parametri differenti eh, tal-istati membri kollha. Mhux qed nitkellmu biss eh, fuq il-miżati, però wieħed mill-passi l-kbar biex jittieħdu biex tittieħed azzjoni legali huma l-mizqwa il-miżata tal-avukati eh, u naħseb li din hija xi ħaġa li miex faċli li wieħed jindirizza iktar u iktar meta nitkellmu fuq xi ħaġa fuq livell Ewropew barra minn hekk meta wieħed iqisa l-istatistika kemm għandek każijiet tal-konsumatur dan ressaqnieħ lill-Ministeri tal-Ġustizzja u l-verità hija li ħadd ma ħareġ bis statistika ċara, ħadd ma jaf xi nkun iktar però m'għandniex statistika, ġifieri ma nafux hekk ħafna każijiet jew inqas ftit ġviri iktar kemm ikonna informazzjoni iktar aħjar. Grazzi ħafna l-kjarifiki ta'kom u nixxurkom eh, l-isbaħ xewqata għad komplija tal-ħidma fuq dan l-istudju għal l-ostakli proċedurali għal drittijiet ta' konsumatur fostom eh, id-dritt tal-aċċess għal ġustizzja. Inħarsu bil-qoddim għad dialogu eh, mal-Kummissjoni fuq dan is-suġġett u Grazzi tal-li ġejtu għawnek eh, l-petizjonant u l-oħraj li vjaġġaw aħna nkomplu eh, bil-kuntatti ma'kom eh, permessa segretarjata. Il-vjaġġ tajab l-ura f'pajjiżkom. Issa, fuq it-talba ta' Sur Marja sa xawa nipposponu il-petizjoni 0663 għannar 30 ta' Mejju Issa, il-petizjoni li mis 538 tal-2016 fuq eh, il-fat li nġildu l-użura eżerċitata ta' banek fl-Unjoni Ewropea. Fil-fat, eh, il-Komissjoni edha hawnhekk pero il-petizjonat mhux hawnhekk. Grazzi, Senjor President, għal nofsenar tajb il-kulħadd. Jena qed nifhem li hawnhekk għandna żewġ petizzjonijiet li fuqhom il-Kummissjoni ta' Tweġibiet it-tnejn li huma fuq il-livell ta' rati ta' imaxa wieħed fil-każ tal-Italja u l-ieħor fil-każ ta' Ċipru. Il-każ Italjana ħares lejn ir-rata ta' interess Rata ta' ta' ta' imax, meta wieħed jikkunsidra um, l-eżerċitar ta' użura u fuq il-kasa ta' ċipru u fuq ratijiet tal-imax għalin ħafna fil-kas per eżempju fej wieħed jieħu self u joffri dar bħala garanzija self. Il-kussjoni e ta' rata tal-imax eh, hija waħda interessanti u għalhekk aħna ikkonsidrajna fil-Consumer Credit Directive imma wkoll fil-Mortgage Credit Directive kundizzjonijiet ta' żvelar iktar preċiżi biex dak li jkun eh, il-konsumatur ġifiri meta jkun eh, qed jaqbel fuq kuntratt ikun jaf eżattament għal xiex qed jiffirma. id-direttiva fuq ehm, termini ta' kontrat inġusti provana nindirizzawa biex inħarsu eh, il-konsumatur minn situazzjonijiet fejn ikollu termini li jisfavoreġaw. Importanti illi nirregolaw eh, anzi, mhux importanti, uħat ma jistenna illi aħna nirregolaw eh, rati tal-imax, ħat ma jistenna dan f'ekonomija tas-suq soċjali. Issa nittamaw li nkunu nistgħu nidħlu iktar fid-dettal fuq dawn iż-żewġ petizzjonijiet dak li naħseb għandna bżonn huma iktar kompetizzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta' kreditu fuq ir-rati tal-imax li joffru. Għalhekk aħna fil-Mortgage Credit Directive daħħalna l-idea ta' passaport Ewropew għall-intermedjarji ta' kreditu permessa dan il-passaport. Qed nittamaw li iktar intermedjarji ta' kreditu jkunu jistgħu joffru ehm, kreditu eh, fl-istati membri l-oħra u reċentement adottajna bħala Kommissjoni eh, il-pjan tazzjoni ehm, Eh, għall-azzjoni fis servizzi eh, finanzjarji li di hawnhekk hija illi namlu eh, reviżjoni b'mod ġenerali tal-kreditu illi sta jinkiseb mill-konsumatur. Issa, għal każijiet speċifiċi, s-sur lapi mill-Italja, il-menta fuq il-liġi tal-użura il ġiet riformata fl-2011 fl-Italja. U jgħid li minħabba rata tal-imax ta' minn meta jibda japplika il-limitu irdoppja minn mindu saret din ir-riforma u talab ukoll il-Kummissjoni biex qed iddikjara artiklu 2 tal-liġi 108/96 illi din titqies kontra Kostituzzjoni fis-sens illi edha fiksur ta' trattati ta' l-Unjoni. Aħna diġa spiegajna l-ura fl-2009 fl-2010 konna minna studju fu eh, restrizzjonijiet eh, arati tal-imax eh, fl-Unjoni u Dan joffri jixħet jixħet dawl dwar il-selezzjoniet li applikaw fuq rati tal-imax nixqnejt li fuq livell Ewropew mem lebda ħaġa bħal restrizzjonijiet ta' rati tal-imax l-istampa l rajna hija waħda varjata bejn l-istati membri, il-livelli ta' rati ta' imax huma differenti u koll it-tweġibiet illi irċevejna mill-istati membri ivarjaw. L-Italja waħda minn dawk il-pajjiżi li fil-fatt eh, daħlet eh, limitu il-metodoloġija hija kritikata fil-petizzjoni Pero, nishtiq ngħid hawnhekk li peress li din hija ħaġa nazzjonali, metodologija hija waħda nazzjonali, allura naħseb illi fid-dawl ta' dan il-Kummissjoni m'għandix kompitu li tikkummenta fuq dan il-limitu li ħanet nipproponu huwa biss għafas idea fl-aħħar mill-aħħar huwa fidej l stati Membri li ddeċiedu fuq il-limitu l-unika a formula li nista nara jena hija li kun hemm suq iktar kompetittiv fejn ikollok iktar nies illi joffru illi jiserfu l-flus. Naddi jessa għal petizzjoni ta' ċittadin Ċipriet naħseb li eh, dan mhuwiex u l-għamlu eh, dan għax fil-fatt il-petizjonanti qed hawnhekk skont ir-regoli eh, u għaj prezenta il-każ tiegħu baħt inti tista' twieġeb. Tempus daqshekk fuq il-każ tal-petizzjoni Taljana, issa nixtieq niftaħ il-kelma li kollegi fuq dik il-petizzjoni per essere petizzjonat mhux qed hawnhekk, għalhekk mela hemm bżonn jekk hemm min jixtieq intervjeni hija senjora Evi. Tlab tal-kelma? Okay. Si, eh, grazie. But first of all, first of all, miss. Pero, il-senjora Evi l-ewwel I'm glad to pass the floor. Iva, bil pieċir bi pjaċir naħder kerma l-sur eh, Marko Valli fil-faġġej mil movement 5 Grazie. Grazzi, President. Jiena deputat kompetenti tal-Kumitat Ekonomiku Monetarju fuq l-użura għandna problema fl-Italja għaliex eh, Sur Monti fl-2015 applika din il-liġi illi olliet ir-rata tal-użura għaliex propju f'dak il periodu kien hemm ħafna pressjoni fuq is-swieq u għalhekk il-banek kellhom iktar diffikultà li eh, jagħmlu il-flus missu u kellhom bżonn ta' liġi bħal din l-ispjegazzjoni teknika li ta' Monti u technicians tiegħu kienu kienet propju di issa din il-liġi mill-perspettiva tiegħi hija kriminali illi jekk tibqa' tapplika li xirrata ta' l-użura eh, żdiet ola u kull darba li aħna mmissu interessi qawwijin bħal dawk tal-banek fuq xi ħaġa illi eh, tkun komda li jom jiġifieri li żommu rata għolja wis, eh, jiġifieri tant li tkun meqjusa bħala użura, eh, issir ħaġa komplikata ħafna jiena naf li l-Kummissjoni Ewropea ma tistax eh, tindaħal f'ċerti affarijiet imma l-Kummissjoni ta' ħafna drabi tindaħal f'affarijiet fiskali u tagħti suġġerimenti illi spess ma jintlaqawx mill-pajjiżi imma eh, drabi oħrajn għandhom ikunu aċċettati. Naħseb illi l-Kummissjoni eh, għandha eh, tagħmel eh, analiżi tal-kondizjonijiet fejn huma meqjusin rati ta' użura fl-Unjoni Ewropea u tajt dawn il-pajjiżi fejn is-sistema bankarja tagħhom issa qed nitkellmu għandna l-Viġilanza Ewropea eh, fuq livell tal-Banek Ewropej mill-Bank Ċentrali Ewropew għandha tajdilhom biex jevitaw Eh, illi ikun hemm sitwazzjoni fejn ċerti pajjiżi u ċerti sistemi bankarji eh, jabbużaw minn dawn is-sitwazzjonijiet iva f'ċirkostanzi eċċezzjonali bħalma kien fl-Italja fl-2011 iva imma llum il kondizjonijiet inbidlu għalhekk il-Kummissjoni tista' tanalizza sewu fid-dettall mhux biss is-sitwazzjoni fl-Italja imma anki fi bliet oħra Ewropej u mhux timponi imma tagħmel proposti u suġġerimenti sabiex twassal għal armonizzazzjoni b'tali mod illi ikun hemm il-possibilità illi uh, jiġi fissat rata ta' l-użura illi l-lin minna eh, tista' tkun u koll eh, twassal spekulazzjoni fuq il-loti ta' self li ċittadini u eh, ħafna ċittadini edin jiprotestaw u għandhom raġuni li għamlu petizzjonijiet ta' dan it-tip. I made a mistake. Grazzi, jena mel zbala unek, jera lix fil-fat ma naftekx bħala membru tal-komitat, ġifiri, suppost mm, Għanu jidu għek, eh, u ma l-membri tal-komitat li għandhom eh, preċedenza, u eh, ma insomma, ma mandunajx, pero insomma, tkellimt għalija, inti jessur ċirju jessa. Mr. Cirio, you now have the floor. Si, gra Grazzi, ħafna. Dan huwa suġġett importanti u delikat li jolqot il-ħajja ta' ċittadini tagħna għaliex ir-relazzjonijiet mal-banek m'għandhomx biss il-kumpaniji l-kbar imma l-familji, il-ħaddiema u għalhekk dan huwa suġġett li huwa ta' rilevanza b'mod ġenerali naħseb illi fit-tweġiba tal-Kummissjoni eh, waslinna sinjal importanti għaliex se sir evalwazzjoni tal-meriti tal-kwistjoni ma anke tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kontest għaliex Iva dan huwa suġġett importanti u delikat jidher ċaru koll li dan huwa eh, suġġett ta' kompetenza tal-istati membri u nittama illi se jibqa' kompetenza tal-istati membri individwali. Naħseb li ħaġa pjuttost stramba li kultant najdu li l-Europa tindaħal wis un bata hawnhekk f'dan il-kumitat jgħidulna li l-Kummissjoni għandha e, tmur tajt lill istati membri propju sama biex jagħmlu eżattament il-kontrarju ta' dak li ħafna drabi najdu illi aħna nixtiequ. Aħna dejjem najdu illi l-Ewropa għandha tindaħal inqas fil-autonomija tal-pajjiż individwali. Issa peress li dina kwistjoni li taqa taħt il-kompetenza nazzjonali, għadna li iva kwestjoni importanti tweġiba tal-Kommissjoni kienet kompleta ħafna u aħna naħsbu li din il-petizzjoni tista' tinala. Imma il-kollega li tkellem qabli forsi nistaw nżommu eh, xi ħaġa minn dak il qala li nistaw naraw dawn il-rati tal-imax eh, fuq livell Ewropew u naraw forsi nistaw ukoll eh, diskutu eventualment naraw forsi namlu eh, xi suġġerimenti aħna, però din il-petizzjoni nistgħu nagħlqu għaliex mara kollox mhijiex kompetenza tagħna. Thank you very much. Um, Grazzi ħafna. Naħseb eh, li eh, sar il-ħin biex narqu il petizzjoni sir jere. Grazie, Presidente. Eh, intervengo anche io su questa petizione, e ci tengo a intervenire. Eh... Iva, jiena u koll xtaqt nintervjeni, jena skantajt u koll li membru tal-PPE l-iktar grupp eh, eh, favur l-Europa f'dan il-Parlament jissemmi eh, u jitkellem dwar aktar indipendenza minnaħa tal-istati membri u li qed jillimita dan din id-diskussjoni fuq Ewropa iktar jew inqas Ewropa. Aħna inna ngħidu li fl-Italja s sistema tal-loti tas self hija ħażina għaliex wis eh, taġevola l-banek fil-fat dak li għal eh, il-petizjonant il-lum u minnu jina rrit infakkarkom kemm il-darba eh, kemm kien hemm nies li f'dawn l-aħħar snin ħadu ħajjetom bidejhom propju minħabba illi ir-rati tal-li maċ applikati mill-banek kienu għoljin wis ma finħux għalihom. U l-banek għandhom libertà sħiħa biex eh, eh, eh, jifissaw dawn ir-rati tal-imax għaliex l-entitajiet ta' kontroll fl-Italja huma ikkontrollati huma fidejn azzjonisti privati illi Għalhekk naraw li hemm mekkaniżmu ta' kontroll li jiġi kontrollat il-ċittadini illi daħlu f'assoċjazzjoni u movimenti kemm il-darba resqu qudiem il-rati il-banek stess imma qatt ma qataw qalbhom dan rridu ngħiduh u xi drabi eh, il-banek insabu ħatja u kellhom eh, jikkompensaw il-dawk illi ħarkuhom. Għalhekk hemm bżonn li titħettazzjoni immedjata aħna mill-Moviment 5 Stelle kemm hawnhekk u anke f'pajjiżna fl-Italja inna nitolbu riforma, riforma radikali tas sistema bankarja illi eh, żomm separazzjoni netta bejn l-attivitajiet ta' kreditu tradizzjonali u dawk iktar spekulattivi. Eh, eh, qed nara li l-Kummissjoni ma tantx għandha xi tajx dan ir-rigward għaliex Eh, fej ħadet azzjoni għamlet dizastri enormi u jiena naħseb illi il-riformi meħtieġa fuq livell Ewropew u nazzjonali jsiru mal arkam jista' jkun u nitlob il petizzjoni tibqa' miftuħa li xija sensittiva u naħseb illi se jkun hemm bżonn li niġu lura għalija biex naraw u nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni. Grazzi. Just for the future. Grazzi għal ġejjeni u anke għall bqija ta' dejn eh, is-serata ta' din diskussjoni eh, jekk joġobkom eh, eh, jekk dawk li għandhom vendetta personali fl-intervent tagħhom għamlu jekk joġobkom għamlu barra u jekk joġobkom hawnhekk edin niġu mxandra fuq l-internet, ġifiri hawnhekk mhuwiex il-lok li eh, tamlu punt eke, eh, nixtiqnejt eh, li jena moment lebda tip ta' dikjarazzjoni kontra xi partit jew nkella moviment politiku, sempliciment messaċ messaġġi ġenerali, ġveri kien kiena dikjarazzjoni politika iva ħadna nota ta' dak illi għat eccetera. Issa, ejja niprofaw nal u din il-petizzjoni naħseb nistaw nikonkludu xinija ir-rieda ta' dan il-komitat jħallu miftuħa jew li jiena fil-fatt ta' nikkonkludi xtaqt ngħid illi dak li għandna nagħmlu fuq din il-petizzjoni huwa li nibagħtu itra lil petizzjonant u ngħidu intuħ il-parir li huwa iressaq l-ment l-Bank Italja nkella l-Ombudsman responsabli eh, bi unatuħ informazzjoni kif għandu jagħmel dan, bil-links, eh, informazzjoni, indirizzi kollha meħtieġa, u bekk nkunu nistgħu l-petizzjoni. Taqblu ma dan eh? Iva, jidher li l-moviment 5 Stelle għandu għandu opinjoni differenti. Be, li FDD bis kontra, pero nasab li l-maġoranza favur nistaw eh, nimxu l-qoddim. Issa, għanna minn ċipru ta' kies eh, ħagġi Ġorġi eh, li huwa ċittadin ċipriot laħi kellimna val-petizzjoni ti dwar ir-rati tal-maxolin ħafna imposti mill-banek ċipru. Fil-fatt huwa pjaċir kbir illi nilqgħu il-petizzjonant fostna nishtiq il-fakkar li l-istess regoli japplikaw għal dawk li huma petizzjonanti hawnhekk kulħadd kull ċittadin Ewropew għandu dritt li jeressa petizzjoni. Meta petizzjoni tiġi diskussa fil-komitat, huma jistgħu jippreżentawha bl-istess mod bħal petizjonanti oħra, ovvjament, imma ma jistawx eh, jieħdu sem fil-proċess ta' ħejta deċiżjoni, ġifiri, eh, diskussjoni xikultant eh, anki eventualment il-vot fuq il-petizjoni li kunu jteresqu. Pero ovvjament inti tistava tieħu l-kelma, tgħidilna naqra xi pożizzjoni, tiċċara wkoll illi fema tiegħek wara id-diskussjoni. Jekk jogħġbok il-kelma lilek għal ħames minuti. Grazzi, Signora President. L-ewwel net eh, nixtieq ngħid li huwa nur kbira lija għal politikant li jressaq kwistjoni eh, bħala ċittadin. U naħseb li dan fil-fatt eh, nqisu bħala upgrade dan l-istatus ta' politikant kemm il-politikanti u ċittadini naħseb dejjem għandhom jitqiesu fuq l-istess livell u dan huwa parti essenzjali mid-demokrazija u mill-mod kif aħna hawnhekk naħdmu. Nixtieq ngħid li ħafna mill-punti illi eh, rrid insemmi issemmew diġà mis-survalli u surevi, ħafna mill-argumenti li jiena kelli f'moħħi inressa issemmew minnhom. Allura forsi eh, minflok nirrepeti dan dak il qalu ma ħanifoka fuq punti oħra. Ir-rati ta' limax f'ċipru eh, ma simili għall-użura, huma tas-sewolja, mhumiex raġonevoli, bl mod possibbli, ma tistax tiġġustifikhom u naħseb it-tweġiba ta' kummissjoni tkompli iż-żid ma tħassib. Iġivir, ma tantx jera fiduċjuż illi u badna triqa soluzzjonijiet. Nixtieq naqra parti mit-tweġiba illi l-Kummissjoni tata jekk il-Grek tiegħi u ta' bizet u naħseb li huwa jew nkella jekk it-traduzzjoni hija korretta Allura, kif għat eh, it-tweġiba għem skont artiklu 4 paragrafu 2 ta' direttiva 93-13 eh, eh, ir-rata ta' li max tista' tiġi konsiderata bħala remunerazzjoni u allura l-adekwatezza tagħha tista' titqies bħala mm, skambju dan mhuwiex inkluż fl-evalwazzjoni ġudizzjarja ġifiri erbanek eh, jistaw eh, jiproponi li ma ta' rata ta' ma xiridu eh, inti tista' tieħu ikkastjak il-qorti farijiet jifu għamek ma nasibx però dan jirrifletti dritt demokratiku ċittadini, ġifieri kulħadd għandu id-dritt illi jinstema' illi l-affarijiet jieġu konsiderati fl-għala stanzi. Ma nafx għax jirġa f'pajzi oħra. F'pajzi jekk inti eh, għandek ċepriot eh, li eh, jifirma bħala garant 50.000 euro għal ċittadini ieħor bank mandux id-dritt li jizit ma l-ammont minn ħansen elf trid tispeċċa tkun garanti ta' 200,000, eh, ma nafx jiena, ma sa naf fjena dan huwa ksur ta' dritt tal-bniedem, jista' jkun qas jgħidlek il-bank, il-bank jista' jkun li tispiċċa mm, ta' fekk, kombinazzjoni li inti f'daqqa waħda trid tkun garanti ta' 200,000 flok ta' 50,000, meta wieħed mm, imur l ura 28 ta' april eh, ftit għafta ftit snin ilu meta din il-liġi ġiet adottata nixtieq ngħid li direttiva li kien hemm ukoll fuq il-kwistjoni ġiet adottata u set jgħidulna li din kwestjoni ħad tkun solvuta għaliex wara jkun hemm trasposizzjoni ta' direttiva jkun hemm eh, ċipriot li jistgħu jiselfu minn pajjiżi oħra ma' skużawni, però eh, jiena fil-fatt eh, saqsejt il-Bank Belġjana unek, jek nistax nisela il-flus, ovvjament, inti trid tidfa xi ħaġa bħala garanzija, u eh, il-Bank Belġjan għalli, jiva, menti jrid ikollok xi ħaġa hawnhekk fil-Belġu proprjetà fejna fjena, ma tistax tuża qassi jew proprjetà li għandek pajjiż ieħor bħala kollaterali il-PPE tixtieq eh, iktar Ewropa, però hawnhekk naqbel ma' Senjura Evi meta qalet li il-PPE dejjem eh, qed jitolbu eh, ma jaqfux jitolbu iktar Ewropa. U f'daqqa qed nisimgħu jgħidu le le le din il-kwestjoni hija fidejn l-Istati Membri. Ġifieri, kif tistgħu taqblu illi huwa aċċettabbli illi inti tirċievi tiħu self minn bank Ġermaniż bħala ċipriota meta il-bank Ġermaniż jitolbok kelli jkollok proprjetà tal-Ġermanja biex ikun jisajtik is-self naħseb li din biex fattibli mhuwiex rimedju. Allura naħseb li eh, qegħdin kif qegħdin mhux qed nara soluzzjoni fix-xefa, ela eh, li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq eh, il-prinċipju tal kompetizzjoni. U hawnhekk aqas biss rispetta dan il-prinċipju ta' kompetizzjoni. Pala nħut il-isom eh, qed jippreżentawna soluzzjoni maġika. Jiena ma nafx, naħseb illi kif qatt qabel il-Kummissjoni wa ċar dak il qed eh, tgħid eh, illi il-banek jistgħu fajru li marata rata ta' max iridu u inti ma tagħmel xejn il-qorti. Ġifiri, nixtieq ndur fuq il-Kummissjoni biex taġġorna tweġiba tagħha peress illi id-direttiva tal-2014 numru 17 għaddiet nhar 28 ta' April fil-Parlament Ċipriot. Grazzi, u issa nixtieq ngħaddi l-kelma li Sur Marjas. Grazzi Marija bil-Greki. Fil-fatt eh, eh, Ranġajt lek eh, jira t ġibati għak man insomma, għanna għalep għal-Grek. Grazie, għanna din il-petizjoni ta' sur ħagġi Giorgio, pero nasab li anke l-petizjoni ta' qabel ta' jem dawn l-istess kwistjoni li għetħabtu maħħom, li għatapluċu magħha eh, iċ-ċittadini tagħna eh, il-bankokrazija biex ngħidlek għandna rati tal-maċ ta' sewolja eh, u biex ngħidlek il-banek huma bħal stat f-stat. Din hija l-konklużjoni bażika tiegħi it-tieni konklużjoni tiegħi hija li tul il-kriżi bankarja ċittadini kienu dawk li salvaw il-banek, il-banek kienu rekapitalizzati fil-Greċja, f'Ċipru, u kif għat qabel, kienu salvati minn din rekapitalazzjoni, immissa qed iduru fuq iċ-ċittadini stess li salvaw, n-nies li ħadu eh, selfu sa ma jistgħux ħalsu minħabba dawn ir-rati ta' imax. Dawk eh, xi punt xtaqt nagħmel it-telet punt huwa li Bank Ċentrali Ewropew eh, m'għandux sew kontroll ta' sitwazzjoni, l-użur għandha definizzjoni ċara. U l-qorti fil-Greċja u f'pajjiżi oħra definixxew l-użura ġifieri. Illi ngħidu illi eh, rati ta' maċ li l-bank eh, jimponi għax tip ta' remunerazzjoni eh, ta' servizz provdut, ma nasibx illi hija tweġiba xera, għaliex allura isna qed ngħidu illi l-bank jista' jiċċarġak li jrid, jiċċarġak liema rata ta' maċ li jrid, però ma nasibx li huwa ġust għaliex dan fl-aħħar mill-aħħar huwa sal l-użura ġifiri nemmen eh, il-fat eh, illi eh, dak li tiġu propost ħaj wasara soluzzjoni Ewropea ma naħsibx illi huwa minnu illa li għax dak li jkun nafu ma xi ħabatu ċu meta jieħu self pajjiż ieħor u jista' jkun hemm ukoll realtajiet oħra. Naħseb illi hemm ċertu eh, nies eh, illi ħadu pereżempju self eh, fi Frank fi Frank Zwitzer u u issa qed ħabtu ċoma problemi hawnhekk nixtieq ngħid xi ħaġa naħseb li hemm problema mm, bil-rata ta' skambju jiġifieri hemm kollox sitwazzjoni li torqod elf ruħ illi ma jistgħux jibqgħu ħalsu is-serf tagħhom minħabba din id-diskrepanza fir-rata ta' kambju. U aħna fil-modi diġa għandna illi trid tieħed azzjoni anke b'mod retroattiv li hemm ħafna nies illi għandhom din il-problema. Nimmel li din hija kwistjoni serja u rridu nħarsu lejn il-kuntest ġenerali għandna dawn iż-żewġ petizzjonijiet waħda mill-Italja u l-oħra mill minn ċipru u naħseb illi rridu nħarsu lejn realtà nixtieq nitkellem ukoll dwar il-miżati tal-banek fil Greċja il-liġi wieħed 2875 illi eh, biex ngħidlek eh, timponi taxxa bħala percentaċ tar-rata li imax eh, biex ngħidlek dan kien fid-dawl ta' sitwazzjoni li kena fl-modi eh, imma issa eh, għanna sitwazzjoni fejn jekk inti ma tħallas fil-ħin għadirettura ir-rati ikomplu telajn u għanna għirigi li ma jistgħux jibqgħu ħalsu dawna klasijiet bin-nifs u donnu isu xejn mhux xejn metri eh, l-ammonti li jridu jħalsu l-ura ma ikompli jżidu. Allora, nixtieq ngħid, Senjora President, din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Irridu nebatu itra lill gvern Ċipriot u nistaqsuħ kif bisibu jindirizza din il-kwestjoni. Jiena wkoll tal-feba li għanna li itra li sur Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropej, għalla li xqu għandu jikonsidera din is-sitwazzjoni ma nafx jekk u jiex responsabli għal dan imma żgur li għandu ċertu eh, responsabilta u hemm eh, is-settur ovvjament ukoll li huwa responsabbli jistgħu u dan ukoll konsiderazzjoni tal-kumitat ikun ġifieri dun nżommu da miftuħa u nindirizzawha mill-elementi kollha illa li hemm noħara tal-munita il-banek eh, jagħtu s-serf tagħhom lil ċertu kumpaniji li aħna eh, nsejħu eh, biex biex biex nejtek tu għamlom bieċiċri mbaħt min qed jissellef għandu rati eh, ta' imaġ kbar, pero mbagħad li jiġri eh, huwa illi il-banek eh, jużaw dawk il-flus biex joffru self biċċiċ raħat ħadd ieħor. The floor is yours, Mr. Naddi l-kelma sal-Sur Steiner. Fizem il-Kommissjoni, grazzi. Signora President, Jiena nixtieq nifoka issa fuq il-każ ta' Ċipru. Fuq dak kollu li ntaqal mill-membru parlamentari Ċipriot u anke mill-membru parlamentari Grik. Meta intervjenejt qabel tkellimt fuq l-importanza tal-kompetizzjoni. Jiena naqbel ma'kom illi il-kompetizzjoni nfusa ma toffrix xi soluzzjoni waħdanija. Irridu nfittxu wkoll ir-raġuni għalfejn ir-rati ta' imax bħalissa f'Ċipru, nistajt anka fil-Greċja, sfortunatament huma pjuttost għoljien minkejja l-fatt illi hemm politika ta' rati ta' imax baxxa min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropej Ovvjament il-banek iridu ikopru kon l-spread, imma jekk inħalsu, inħarsu lejn il-situazzjoni attwali f'ċipru, mill-biraħ, lawn, jekk tara l-spread illi l-banek li jżommu l-banek għal eh, self fuq ħames snin brata fissa, ir-rata jeta madwar 6%. Iġifiri, min qed jissellef irrit ħallas rata ta' madwar 6.25% il-0.25% biex ikopri l-interessi l-Bank ċentrali. Jekk inqablu dan kollu ma dak li jsib quddiemu Ġermaniż qed jisellef minn Bank Ġermanja, is-sitwazzjoni hija differenti ħafna. Irrid infakkar li sfortunatament f'Ċipru lum bħalissa ċipru għandu l-ola ammont ta' selfiet eh, improduttivi. Em, madwar 50% tas self kollu fl-istati membri l-oħrajn, iċ-ċifra hija ta' madwar 5 7%. Mela, jekk il-banek, il-banek ċipriotti jistaw sibu l-flus biex jiselfu brati baxxi, U fil-fatti dik l-idea wara il-politika ta' self tal-Bank Ċentrali Ewropew biex dan iwassar li zjed kabbir u zjed investiment, anka kienu xilom zibu l-flus, meta bat selfu xorta waħda iridu jitċekjaw xini għal probabilta illi dan is-self il ħanati jitħallas li lura b'mod regolari. Anka dawk illi Anka dak li rnexxielhom maħalsu id-dejn tagħhom b'mod regolari. Ukoll qed ikopru qed eh, ikopru l-ispiża ta' dawk li ma jnexxilhomx iħallsu il-dejn tagħhom xar b'xar. U minn hemmhekk imbagħad nispiċċaw brata tal-maxxol ħafna. Jekk naħsbu pereżempju fl-Irlanda, l-Irlanda ukoll għaddiet minn kriżi, mod partikolari relatata mal- suq tal-propieta. il panek u koll emmek kellom eh, ġarbu telf kbir u u koll kienem il-menti illi il-banek qed iżommu rati ta' imax olja wis. Dina mi ħaġa li nistaw eh, nsolvu aħna mill-naħa tal-Kummissjoni għalkemm aħna qed segwu s-sitwazzjoni permezz ta' rapporti. Il-Bank Ċentrali tal-Irlanda eżempju ddeċida illi inidi ehm, investigazzjoni dwar il-kompetittività fil-bank fis-settur tal-banek biex jaraw jekk dak li qed iżommu l-banek huwiex proporzjonali għar-riskju għall-ispejjeż illi għandhom il-banek biex iselfu. Jew inkella jekk il-banek hux qed jippruvaw jipprofittaw ruħom mis-sitwazzjoni biex iżidu l qlieħ tagħhom. U f'dan il-każ tal-aħħar ovvjament qed ngħidu li r-rati tal ma xkunu eċċessivi. Allura jiena saqsi mela dan għalfejn ma jistax jiġi indirizzat fuq livell nazzjonali. But, but if you allow me, I would also like to uh, still up jekk li ma xorta waħda nixtieq nagħtikom aġġornament dwar il-direttiva eh, dwar il-kreditu b'ipoteka u kif din qed taħdem f'Ċipru. Il-Parlament ta' Ċipru nar 28 ta' April adotta din id-direttiva u għahna ħadna gost naraw dan. Oriġinarjament l-iskadenza biex tiġi adottata kienet eh, marzu tal-2016, ġveri għaddit sena mill-iskadenza. ċipru mhuwiex l-unika pajis li qed jitrasponi id-direttiva tard. Ċipru flimkien ma' tliet pajjiżi oħra, Spanja, l-Portugal u l-Kroazja, ġew riferuti għal qorti tal-Ġustizzja ħadda nota issa il parlament ta' Ċipru adotta il-liġi biex tkun tista' tiġi trasposta din id-direttiva, nittamaw li l-President ta' Ċipru ikun jista' jiffirma malajr u din tiġi eh, pubblikata wkoll fil-Gazzetta tal-Gvern biex bekk naraw it-transpożizzjoni sħiħa ta' direttiva. Nittamaw li permezz tek ma jkunniex għalfejn iħdu iżitazzjonijiet permezz ta' qorti. Tajjeb, grazzi ħafna tal-ispjegazzjonijiet tiegħek. Imis Sì, grazie. Grazie. Suġġett eh, simili imma differenti meta qabel mal-protezzjoni ta' qabel għaliex qabel speċifikament konna tħanna fil-mertu ta' l-użura u ma' għawnek anke fid-dawl tal- rapport illi ta' il-kollega tress u kommenti illi naħseb li għandhom kuntest differenti meta imqabla ma dak li għamilna qabel ġifiri il-valutazzjoni bankarja aħna Eh, najdu li hija Ewropa sussidjarja f'rispett tal-istati membri individwali għandhom raġun dawn tal-aħħar li jiddefendu l-awtonomija tagħhom imma naħseb li dak li qal il-kollega jistħoqlu l-attenzjoni hawnhekk nirreferi għal garanziji personali illi jingħataw lil banek Eh, garanti li eh, eh, jiggarantixxi l-ammont li jkun qed talab u l-banka bank li jista' mbagħad iżid l-ammont garantit huwa xi ħaġa differenti, xi ħaġa li mhix biss kwistjoni ta' banek imma drittijiet individwali u garanziji tal-persuni. U naħseb li hawnhekk irridu nżidu ħaġa oħra li hija importanti wkoll marbuta mal-possibilità li wieħed jirrikorri lejn il-banek tal-istati membri u ikollu eh, problema biex joffri garanzija skont il-pajjiż fejn ikun. Ma dawn l-affarijiet huma differenti minn eh, affarijiet strettament marbutin mal-banek imma dan rridu nidħlu fih anki minħabba daw il-fatt li direttiva l-ġdida il għanda forsi tikkonsidra il-monitoraċ li jrid issir biex naraw eżattament kif qed tiġi implementata fl-ewwel xhur ta' l-effett tagħha mbagħad għal jiena naħseb li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Angela? Angela. Għana u koll minn-naħa tal-gwen nixtiequ li dil-petizzjoni tinżamm miftuħa. L-ispjegazzjonijiet li tat il-Kummissjoni eh, japplikaw ma forsi mhux dejjem iva l-banek huma meħtieġa xuma wkoll ma parti mill-suq ħieles, imma hemm bżonn li l-banek ikunu regolati u kontrollati meta l ewropa e, eh, salfet flus biex issalva l banek anka fi Spanja u id-dejn ħalsu ċittadini Spanjoli, kien hemm ħafna telf ta' flus, ovvjament il-flus li jitilfu l-banek jiddependi wkoll mill-investimenti li jiddeċidu li għamlu l-banek. Naħseb li laqas manna inħallu l-affarijiet laxki wis għaliex diċa' Eh, ġarrabna dak illi jistaw jkunu konsegwenzi li aħna rridu nħallsu tal-prodotti tossiċi li ħodnu mill-banek, billi ħorġu mill-banek, eccetera. Ġviri naħseb illi l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u għanna nidderġuwa l-autoritajiet ta' ċipru, la tal-Italja, tal-Edirġiet li tal-għom, imma ma nistawx assolutament najdu iva dak huwa bank jista' jagħmel li jrid. Eh, dan huwa negozju, u negozju jġib miegħu il-lieħem manka riskju, grazzi. L-aħħar kelliema jis-Sinjura Kuneva. Ser nitolbu kemm jista' jkun iżomm fil-qosor għaliex fadlina petizzjoni oħra qabel ma nagħlqu il-laqa illum fis-sitta u nofs. Wara sitta u nofs ma jkollniex iżet l-interpreti magħna ġbirdu nħaffu ftit. Is-Sinjura Kuneva. Grazzi ħafna. Il-problema ta' ċipru turi wkoll li hemm problema kbira fil-Greċja u fl stati membri oħrajn fejn il-banek jistgħu jiddeċidu li jridu. Il-self bi franks Svizzeri huwa biss parti waħda mill-problema. Aħna għandna liġi li jisima il-liġi Katzelis fil-Greċja biex eh, ċertu ipoteki jiġu jinżammu f'sospensjoni. sospensjoni ħares ma kienx hekk għax kieku ħafna nies kien jispiċċaw joqogħdu barra fit-triq. Jina naqbel ma' Sur Marjas, naqbel ma' suġġerimenti tiegħu, naqbel li nibatu ittra lil Bank Ċentrali Ewropew. Nixtieq ukoll li jkun hemm smih kif ukoll rapport fuq inizjattiva propja biex fih nitrattaw il-petizzjonijiet kollha mill-istati membri kollha illi għandhom xaqsmu ma' dan is-suġġett għaliex naf illi hemm sitwazzjonijiet simili anka f'pajjiżi oħra. Għalhekk naħseb li għandna eh, nippruvaw nagħtu ħarsa iżjed ġenerali lejn din il-problema u naraw dawn il-kustanijiet kollha li hemm fi stati membri differenti. Grazzi ħafna mela nista' anzi għandi bżonn nagħlaq dan il-punt imma l-ewwel ħanatu il-kelma lura lill-kollega lill-petizzjonant għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. L-argument ewlieni tiegħi huwa li l-petizzjoni għandha bżonn tinżamm miftuħa naħseb dwar dan m'hemmx dubju. Il-Kommissjoni tkellmet b'onestà ta' evalwazzjoni tajba naħseb dan huwa utli. Ir-rati ta' maċċiva huma 6.25% u mbagħad xi miżati oħra ma' dak. Imma jiena naħseb illi dan xorta eh, ifisser użura U naħseb illi qed eh, tippruvaw tnaqqsu mill-importanza ta' din il-kwestjoni. Naħseb li għandna nibgħatu ittra lill-Ministeru tal-Ekonomija tal-Finanzi f'Ċipru biex nitolbuha informazzjoni, nitolbuh idejat dwar x'beħsibu jagħmel. Għandna nibgħatu wkoll ittra lill-Bank Ċentrali ta' Ċipru. l-ħar ħaġa li xtaqt insemmi hija xi ħaġa li diġà għamilt referenza li qabel, fl-ittra li ħanibatu lill-Bank Ċentrali Ewropew, irridu ninkludu referenza ta' kif ċittadin ċipriot jista' jirnexxielu jissellef flus minn Bank Ġermaniż. Fil-prattika dan kif jista' jseħħ Bank Ġermaniż mhux se jippermetti lil mhux se jagħti self l-ċittadin Ċipriot jekk dak ma jkollux proprjetà fil-Ġermanja u l-istess japplika l-istati membri l-oħrajn. Ġifier naħseb għandna nsemmuh fil tradan Tajjeb, grazzi ħafna tajt il-President, naħseb li nistgħu nikonkludu dan il-punt. Ħanżommu l-petizzjoni miftuħa ekk kif talab talbu l-kelliema kollha nitkellmu bażikament il-petizzjoni ħat iżam miftuħa u ħera nassa nkomplu segwu dialogu mal-Kummissjoni dwar dan. Jiena nemmen li għanna nibatu ittra wkoll lill bank Ċentrali ta' Ċipru kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Banek Ċipriotti. Irridu nuru l-sodisfazzjon tagħna li d-direttiva ġiet adottata propju dal-aħħar u rridu nesprimu tħassib kbir tagħna dwar il-fatt li 50% tas-self kollu f'Ċipru huma huma selfijiet improduttivi meta tqis li fi stati membri l-oħrajn iċ-ċifra ta' 5 50% huwa ħafna. U naħseb li għanna nindikaw li dan il-punt ħassibna ħafna. Iridu nitolbuhom il-xini għal-fema tagħhom naħseb dwar dak li semma l-petizzjonant tablu. Iva, naqbel anka ittra lill bank Ċentrali Ewropew. Issa dwar proposta ta' Sinjura Kuneva, Dak ma nistax namlu, il-punti kollha jridu jiġu eh, ġestjonati mill-koordinaturi, jiġifieri tista' titkellem mal-koordinaturi tiegħek u mal-konsulenti tiegħek u eh, dak nistgħu niddiskutuh fl tal-koordinaturi set il-qoddim. U nemmen ukoll li għandna nibatu itra lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar jekk ċittadin ċipriot jistax jitlob self minn bank f'pajjiż ieħor. Mela ħanibatulhom ittra wkoll u dwar dan nistgħu niddeċidu llum fih dan il-kumitat. Further actions please turn to, to your coordinators on that. Jekk tridu tittieħed iżitazzjoni azzjoni, tistgħu titolbu lill-koordinaturi. Grazzi ħafna, mela ħana dwar punti li jmiss l-aħħar punt tal-lum, ġifiri l-petizzjoni 0175 fuq l-esklużjoni ta' Spanja tal-inġinerija tal-IT mis-sistema Ewropea għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Il-petizzjonant huwa għawek huwa s-sur Pedro della Torre u naddilu il-kelma għal ħames minuti. Grazie, signora Presidenta, grazie. Grazie, President. Sinjuri deputati, grazzi tal-edin għawek, għan prova nkun kem jista' jkun dirett minħabba li ma tanġan diħil. Mill-2008 għalaw l-inġinieri tal-IT fi Spanja edin fl imbus ħieħa li Spanja mhijiex qiegħda fir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali skont id-direttiva eh, rilevanti. Dina tfisser li ħafna nies spiċċaw barra fit-triq kemm il-professjoni kif ukoll il-kwalifiki relatati baqgħu barra minn din il-qafas ta' kwalifiki en conjunto, eh, eh, como consecuencia quedaron fuera del marco jurídico. Mela, baqgħu barra minn dan il-qafas kemm il-professjoni kif ukoll il-kwalifiki relatati. Tintervjen il-President. Eh, jina l-interpretet jgħiduli li inti qed taġġel wis qed taġġel esaġeratu ma jistgħux jinterpretawk. Hu paċenzja u tkellef ta' tiżjed bil-mod. But take your time. Okay. Kull ħin li għandek bżonn, tajt il-President. Mela, għalhekk kemm il-professjoni kif ukoll il-kwalifiki tal-inġenieri li waslu għal-professjoni baqgħu barra minn dan il-qafas. Imma dan huwa l-unika professjoni, l-unika kwalifika li mhijiex regolata fi Spanja. Dan, sinjuri, ifisser illi minkejja li wieħed ikollu l-kwalifika, Spanja ma tirrikonoxxiex dan il-kwalifika tal-inġinieri tal-IT minħabba li m'hemmx qafas legali. U dan għandu żewġ aspetti. L-ewwel net il-professjonisti Spanjoli ma jistgħux jagħtu servizzi tagħhom fi stati membri oħrajn għaliex il-professjoni tagħna mhix regolamentata u laqas ma nistgħu nitolbu il-kard tagħna li turi il-kwalifiki li għandna. It-tieni ħaġa, professjonisti minn stati membri oħrajn il-professjoni tagħhom mhijiex rikonoxxuta fi Spanja. Memx għalfejn fakkarkom illi il-professjoni tal-IT u l-inġenieri tal-IT huma hija professjoni importanti ħafna u taffettwa s sigurtà fiżika u ekonomika ta' persuni u ta' kumpaniji. Il-ħsara li qed issir għal din il-professjoni fi Spanja hija kbira kemm il-Parlament kif ukoll il-Kommissjoni qalu illi professjonisti minn stati membri oħrajn ma jistgħux ikunu parti minn kulleġġ ta' inġiniera kulleġġ ta' professjonisti fi Spanja minħabba li l-kwalifika tagħhom mhuwiex rikonoxxuta u huma żvantaġġati ekonomikament. Ħana tikom każ speċifiku. Għandek professjonist li huwa parti mill-kulleġġ tal-inġiniera f'Andalusija jiena fil-fatt il-president ta' dan il-kulleġġ. il tal-professjonist jista' jekk il-professjonist huwa parti minn dan il-kulleġġ, jista' l parti mill-kulleġġ biex bekk juri il-professjoni tiegħu. xi ħadd li mhuwiex membru ma jistax indikah. U dan jorbot ukoll mal-kwalità tas servizz tiegħu u jorbotu anka ma' forsi każi ta' konflitti li jista' jkun hemm. dana mux għad nitkalmu sempliciment fuq formalitajiet jew karti, il-kolleġ eh, il kolleġġi jagħti t-timbru tiegħu u jgħid li dak il-professjonist għandu l-kwalifiku kollha neċessarja neċessarji. Barra minn hekk minn huwa parti mill kolleġġ jista' jkollu ċertu vantaġġi. Eh, u eh, Nishtiq infakarkom ukoll illi s-servizzi li nagħtu aħna l-inġiniera tal-IT jaffettwaw direttament lis-sigurtà fiżika u ekonomika tan-nies tal-kumpaniji u anka lill-ambjent. Allura, kif nistaw nħarsu s-sigurtà ekonomika u tan-nies u s-sigurtà tal-ambjent jekk ma jkunx hemm regolamentazzjoni ta' dawn is-servizzi jekk ma jintalbux il-kwalifiki? Kif tista' tiġi applikata ir-regola il dwar is-sigurtà u dwar il-data personali per eżempju. L-argument prinċipali hawnhekk mhuwiex ir-rikonoxximent tal-kwalifiki, imma anke l-kompetittività tas-suq Ewropew u anke l-ħarsin tal-konsumaturi. Nixtieq ukoll nuri li l-awtoritajiet ta' Spanja ma tantx u rew rieda li jisolvu din il-problema li l emmek disa' snin, disa' snin sinjuri bħalissa qed ikun hemm riforma tal-qafas legali biex Eh, jiġi konformi ma' direttiva 55 tal-2013. Imma aħna ħanibqaw barra minn dan il-proġett tal-liġi u eh, Spanja laqas ma tkun edha f'pożizzjoni li titlob li eh, bniedem ikun jista' juri l-kwalifiki tiegħu. Din il-liġi ser tirregolamenta il- l-eżerġi għandha tirregolamenta l-eżerġizzju tal-professjoni hekk tajt il-Kostituzzjoni ta' Spanja u għalhekk nitlob l ispanja iżomma dawn il-liġijiet anka fil-professjoni tagħna u għanna nisħu li din il-professjoni tal-inġiniera tal-IT tkun irregolata b'mod li zjed sot. Diġa tlifna disa snin, sinjuri. Grazzi. Thank you very much. Now. Grazzi ħafna. Issa għanna dejjem inqas u inqas membri f'din il-Kamra mal-Kummissjoni għadha wekku nista' ngħidilek il-kelma biex t-prova t-spiega s situazzjoni kifin hija Oui, merci Madame la Présidente. Uh, en fait, la... Grazie, Signora President. Aħna u koll irċevejna il-ment direttament mill-petizjonant illi inna naħdmu fuqa. Il-mistoqsija kienet li l professjoni ta' inġeniera tekniċi u tal-IT ux regolamentata fi Spanja. Meta jena nitkellem najt regolamentata, ġifir regolamentata bħala kwalifika jekk hemmx liġi jew regolament li jitlob li biex wieħed jipprattika din il-professjoni jrid ikollu eh, ċertifikat professjonali. rritu ġibajja iva Għalhekk Spanja għandha l-obbligu li titrasponi direttiva fuq il-kwalifiki professjonali fil-ordni legali tagħha biex ikun hemm rikonoxximent ta' diplomi minn stati membri oħrajn. Is-sitwazzjoni legali evolvit fi Spanja qatt ma kien hemm regolamentazzjoni ġenerali li timponi il-ħtieġa għal ċertifikat professjonali u kwalifika professjonali biex wieħed ikun uh, eh, IT engineer imma fir reġuni differenti uh, kien hemm ordnijiet u kolleġi professjonali li kienu jimponu Eh, il-sħubija fil-ordni tagħhom biex wieħed ikun jista' jprattika sa peress illi kien hemm dan l-obbligu u biex wieħed jidħol f'dawn il-kulleġġi kien hemm bżonn ta' kwalifika professjonali kienet ċara li fil-fatt il-professjoni kienet irregolamentata għalhekk l-awtoritajiet kellhom jitrasponu d-direttiva ġbidna l-attenzjoni tal-awtoritajiet eh, Spanjoli biex eh, għal dan il-punt għallunna l-affarijiet imbidlu minn dak iż-żmien law. Jiġi jiġifieri jiġifieri illi sħubija fil-kulleġġ se tkun obbligatorja biss jekk kien hemm fuq livell nazzjonali liġi illi timponi din is-sħubija għal l-inġeniera u technicians tal-IT din il-leġi ma kienet teżisti għalhekk is-sħubija kienet biss volontarja u l-inġinier kellhom biss sena biex ikkonformaw għal din ir-regola. Peress li sħubija jew volontarja dan ifisser illi kull inġinier tal-IT minn stat membru ieħor jista' jasal fi Spanja u jeżerċita l professjoni mingħajr ma jitlob illi il-kwalifiku professjonali tiegħu jiġu rikonoxxuti jew ikkonfermati u laqas m'għandu bżonn illi jidħol jissieħeb f'dawn il-kolleġġi. Għalhekk għana staqsejnek fil-prattika il-fatt li wieħed ma jkunx membru tal-kolleġġ seta' jwaqqaf il dawn il-persuni milli jeżerċita l-professjoni tagħhom. Il-petizzjonant semma l-kwissjoni tal-viża, viża li eh, jista' jitlob il-klient qabel ma jaċċetta proġett il-, il, il l-inġinier qabel ma jaċċetta il-proġett. L-autoritajiet Spanjoli wiġbuna u għalluna li din il-viza laqqas mi obbligatorja u l-kulleċ mandux monopoli ġifiri hemm assoċjazzjonijiet professjonali oħrajn li eh, jistaw jinħolqu biex jiddefendu l-interessi ta' din il-professjoni nikkonkludi billi najt li aħna qatt marċivejna il-ment minant eh, inġinier fil-qasam tal-IT uh, eh, illi qal minn stat membru ieħor illi għal li għandu diffikultà li pratika l-professjoni tiegħu fi Spanja. Eh, għalhekk fi Spanja issa m'għandix għalfejn tagħmel trasposizjoni ta' rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għaliex m'hemmx għalfejn illi wieħed jitlob ir-rikonoxximent tal-kwalifiki biex ikun jista' jipprattika il-professjonali. il professjonali il-professjoni. Jekk inġinier Spanjol irrid imur jaħdem fi stat membru ieħor id-direttiva dwar kwalifiki professjonali tapplika, sempliċement l-istati membri l-oħrajn għandhom il-possibilità li peress li professjoni mhix regolamentata fi Spanja jitolbu illi il-persuna għandha esperjenza ta' sena qabel ma japplikaw id-direttiva Imma ngħidilkom li anke jekk id-direttiva ma tapplikax l-istati membri l-oħrajn li jitolbu tal-biet ta' rikonoxximent ta' inġinier Spanjol għandhom l-obbligu li jipplikaw it-trattat. Jekk ir-regolament ma japplikax ma jfissirx il- memx il-ħtieġa il kwalifiki professjonali tagħhom ikunu rikonoxxuti imma nerġa' ngħidilkom aħna qatt marċivejna il-menti minnant inġiniera jew tekniċi uh, eh, fil-IT spanjoli illi kellhom diffikultà biex eżerċita professjoni tagħhom fi stat membru ieħor. Għalhekk is-servizzi tagħna jipproponu illi din il-petizzjoni tingħalaq aħna se nippreparaw itra biex najdu l petizzjonanti li din petizzjoni se tinala u se jkun hemm żmien ta' xar biex eh, jagħti provi illi hemm xi ksur imma bħalissa kif huma l-affarijiet m'hemm ebda prova. Grazzi. Thank you very much. The floor Tajb, grazzi ħafna. Il-kollegi jistgħu intervjenu. Is-surjar. Tajjeb. Minn dak li qed il-Kummissjoni jidher li m'hemmx problemi, kulħadd eh, juża il-leġislazzjoni tiegħu, is-sitwazzjoni hija differenti, fi stati membri differenti. U jiena kull meta naħseb li qed nifhem x'qed jiġri l-Kummissjoni tgħidli li le mhux hekk. Jiena Għalhekk ma nafx jekk id-diskriminazzjoni hijiex fil-fatt li kull inġinier tal-IT li għandu bżonn awtorizzazzjoni fi Spanja jekk dak jista' jaħdem fi stat membru ieħor. Kif għandu il-Kommissjoni ma kienx hemm eh, il-menti jina forsi nista' ngħid li l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u l-petizzjonant jista' forsi mbagħad eventwalment jinformana jekk jibqa' xi hemm problema jew le. Il-Komissjoni qed li anke Spanja, anke jekk Spanja għandha regoli differenti minn stat membri oħrajn m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għaliex xi ħadd li studja fi Spanja fi Franza jista' jaħdem fi Spanja u versa. L-istati membri l-oħrajn iridu jibħallu lill-inġinier Spanjol jaħdem fil-pajjiżi tagħhom. Għalkemm fi Spanja m'hemmx l-istess tip ta' ċertifikazzjoni bħal mem fi stati membri oħra. Jiena irrit nifhem għandi nammetti li m'inhiex qed nifhem 100%. Il-petizzjonant qed jgħid li hemm problema, l-Kummissjoni qed tgħid li m'hemmx. Mela ma nafx <laughs> kif se naqtaw is-sentenza. Il-kollega tiegħi li qiegħda hekk forsi tista' tajna. Grazzi Peter Angela. Jiena naħseb illi Jina u koll jisni naqbel ma Peter, imma l-problema nafxini fil-fattiva għaw diskriminazzjoni għal dawn ma jistawx jaħdmu f'pajjiżi oħra, il-petizjonant ġab l-eżempju tal-Ġermanja, ġifiri diġa ksur ta' drittijiet ta' dawn in-nies. Għalhekk jiena nixtieq il-petizzjoni tinżamm miftuħa li jekk kunem hemm bżonn il-petizzjonant irassa iżjed dokumenti jew inkella iżjed provi jaddijom il-kommissjoni u il-kommissjoni mbagħad tinformana. Jekk hemm bżonn il-Kummissjoni tistanka terġa' tersa qudiem l-awtoritajiet Spanjoli bl-informazzjoni ġdida tal-petizzjonant imbagħad l-awtoritajiet ta' Spanja jispjegawna daqsxejn x'qed jiġrex il-konsegwenzi. Hemm din, il-Kummissjoni tajt kollox sew mal-konsegwenzi hemmhekk din. Tajjeb, mela. Nista' nagħtu l-kelma l-petizzjonant għal żewġ minuti. Biex nwieġab lill kummissjoni mux bissem problema biex naħdmu jew nagħtu servizzi tagħna barra minn Spanja, il-problema li ma nistax nagħtu servizzi tagħna fi Spanja stess. Dik lar, u għalhekk ġejna hawnhekk aħna ħana dik il-kastijaj. Jiena IT u eh, naħdem fil-qrati jina esperti tal-IT fil-Irati. Issa, fi Spanja fil-Irati hemm esperti tal-IT qed jaħdmu hemmhekk ma graduati fil-fine arts. X'għandu xi qasam dak kif jista' jkun? Jiġifieri fi Spanja m'hemmx eh, ftehim kollettiv tas-settur tal-IT. Meta s-settur tal-IT jaffetwa direttament is-sigurtà nazzjonali, din xi ħaġa inkredibbli dik xi ħaġa qed taffettwa l-sigurtà nazzjonali u m'hemmx regolamentazzjoni għas-servizzi tal-IT mela qed ngħidu għawek eh, għajkun affettwati s-servizzi kollha tal-medicina, tal-arkitettura, eċetera. li s-servizz tagħna verament fundamentali. Nerġa' ngħidlek ma nistgħux neżerċitaw is-sena tagħna fi Spanja stess. fil jiena il-Ministeru tax-xogħol fi Spanja bat li jitra biex jgħid li jiena Peress li ma konċ għamilt kors ta' 30 sena, ta' ta' 30 sija, jina jina allura ma nistax nuri li jina kapaċi naħdem bil-computers. U għed najlek din il-situazzjoni lajek mill-2009. U sa verament ġbajna u għalek ġejna wek, Spanja ftit il-bot minn Brussell, ma ġejna wek, ġejna wek għax il-problema hija kbira u l-autoritajiet ta' Spanja ilhom iduru mal-lewża mill-2008 law. Il-Kostituzzjoni Spanjola tajt illi eh, il-professjonijiet rridu jkunu regolamentati bil-liġi. Issa li qed jgħidulna li aħna maħniex eh, professjoni bil-kwalifiki tagħna ma jagħmilx sens ta' minn fejn ġabuh. Eh, diġà jenna snin u nġibu dokumenti, nġibu provi, nistgħu nibqgħu sejrin hekk ma fejn naslu.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 il-problema li għandkom hija fi Spanja imma lek ġejt hawnhekk fil-post żbaljata li jekk għandek problema biex taħdem fi Spanja hija problema Spanjola jiena qed nifhem ukoll li inti trid li Spanja tirregola il-professjoni u aħna hawnhekk laqas ma nista' nagħmlu hekk aħna ma nistgħux inġelu lil xi ħadd jew xi pajjiż illi eh, ikollu eh, regolamenti il-professjonijiet kollha u regolamenti kollha aħna eh, tlabnihom biex jeżaminaw ir-regoli biex jara kienu ġustifikati jew le. Il-għan mhuwiex illi nimponu regolamentazzjoni, kultant ir-regoli jkun hemm bżonnhom imma l-Kummissjoni ma tistax iġġiel stat membru biex joħloq eh, ostakoli għal eh, ċirkolazzjoni ħilsa fil-suq intern imma hemm irrikorru għall-assoċjazzjoni professjonali professjonijiet kollha eh, illi jiġu jgħidulna biex nimponu regolamentazzjoni tal-livell ola imma aħna maħniex l-aħjar interlokuturi għal dawn l-affarijiet għaliex l-aġenda tagħna hija li nħoloq suq intern kbir mingħajr ostakoli aħna maħniex cowboys illi għanna marridu xie regolamentazzjoni, ma bżonn illi tkun eh, ġustifikata u jekk eh, il-gvern Spanjol ħassil ma bżonna ma nistawx ninġelu eh, ninġeluhom jagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Peter. Madana kollu għatem punt pendenti għaliex anke jekk aħna qegħdin ngħidu li fi Spanja l-affarijiet mhumiex mixin sew. Ejjem ngħidu illi ikun hemm eh, pożizzjoni fil-Ġermanja li titlob eh, kwalifika professjonali u l-kollega Spanjol ma jistax laqqas biss eh, japplika xogħol għaliex eh, skontom biss għandu kwalifika. Jekk xi ħadd qed ifittex espert fil-computers li għandu kwalifika, jista' ta' qalbu dik hija l-problema fil-fatt Il-Kummissjoni qed tgħid illi m'hemmx problema imma jiena nara b'mod differenti. Ovvjament aħna ma nistawx nindaħlu f'dak li jiġri fi Spanja, dak li jiġri fi Spanja mhux affarijiet tagħna, imma qed nara li iva hemm diskriminazzjoni għaliex il-kollega Spanjol m'għandux ċans li jsib eh, impjeg fl-istat membru ieħor għaliex m'għandux kwalifika. Jien naħseb li l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa Eh, nerġaw nistudjawa. L-Komissjoni qed li m'hemmx problema għaliex eh, m'hemmx problema għaliex in-nies eh, jaqtaw qalbhom. li wieħed ikun expert fil-computers dan huwa xogħol diffiċli ħafna u tapplika fejn tapplika għandek bżonn kwalifika professjonali għallek jena nara illi hemm problema għall-Ispanjoli li jkunu jridu jaħdmu f'dan il-qasam f'pajjiż ieħor. Ħanħallu l-petizzjoni miftuħa mbagħad naraw. Sinjura Valina int ukoll xtaqtajt kentejn, iva fil-qosor ħafna Cecilia. Jiena naqbel ma dak li qal Peter mija fil-mija u ma naqbilx mal-Kummissjoni għax naħseb li jekk persuna ma tistax taħdem fi stat membru ieħor mhux biss f'pajjiżha ma laqas fi stat membru ieħor, dana żgur huwa ostakolu għaċ ċirkolazzjoni ħielsa li u suppost huwa dritt għalhekk iva hemm impatt hemm bżonn li da suġġett niċċaraw ħinħallu petizzjoni miftuħa u niksbu l-informazzjoni kollha illi għandna bżonn. Thank you very much. Grazzi ħafna. Tajjeb mela ħan nagħmlu hekk ħalli nżommu dil petizzjoni miftuħa u eh, nirrikorru lejn il-Kommissjoni naraw jekk eh, tistax ittina x'informazzjoni addizzjonali għal vola forsi intom għamiltu da kollu li tistaw imma dak li nistaw namlu huwa li nibatu itra fejn nesprimu tħassib li għanna l-autoritajiet kompetenti fi Spanja. U anki nizguraw illi il-petizjonant u kol jati aktar informazzjoni sabiex inkunu zguri illi investigajna kollox qabel ma nagħlqu l-petizzjoni. Mela nagħmlu hekk. Issa saru s-6 u 18 minuta, nirringrazzjakom għal eh, prezenza ta'kom, nawguralkom eh, serata sabiħa, lilek nawguralek uh, vjaċ sikur lura lejn Spanja. Ma sadattant ekset għatta il-lejla għawnek fi